much time. Yeah, okay. We are running out of time. I know. Yeah. Right. Um, good afternoon, everybody. I, I know we're not. wara l-obstinari tajb. Kulħadd maħniex kollha, pero rridu nibdaw għaxin kella għaxin kella se nibqaw l-ura fil-ħin. L-ewwel punt għall-ura u l-punt numru 10. ċoħe il-vot fuq il-rapport ta' Wolf Klintz fuq l-Aġenziji ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu. Mela, lesti bil-karti tal-voti, ejja għamlu test. Namlu test tal-vot elettroniku. Ejja ħanamlu prova. Mm. Mela, qed nagħmlu prova tal-vot, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni tal-prova. <laughs> We're having a secret ballot, yeah, secret ballot on do you like the person sitting next to you. Et namlu votazzjoni fuq ektijos box il-persuna li jember edha U titħaq il-President. Oh, so we've got three missing now. We've got a green, a socialist and... Biex nikkonfermaw li il-magni tal-votazzjonijiet jaħdmu. Ejn naraw xidri nipruvaw. Got a flash! no, we can tell. It says 64 and 65. <laughs> Same person. It, it, it works if you're in different rooms, but oh well. Okay. Right, well, we'll close the vote. Mela nagħlqu l-votazzjoni issa. U naraw. Kolor sew jaħdem. I'll be ready then. Then, um, first of all, compromise. Mela l-ewwel net il-kompromess ċe dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. Uh, Amendment 47 in favour. Emenda 47 favur kontra astensjoniet. Għaddit. 48 favur kontra astensjoniet. Għaddit. Kompromess D. Favur kontra astensjoniet. Għaddit. 52 and 53, all those in favour. Again. 52, 53 favur kontra astensjoniet. Għaddit. 54 favur kontra kontra astenzjoniet minna li għalli dina maħdiċ. Ninneja niċċekjaw. Nikonfermaw 54. And okay, the vote's closed. And there's one extra in favor. Mena għadi em wieħed hemm eh, wieħed favur, eh, però mitluf xorta il-mozzjoni m'għaddiġ. 56 favur kontra astenzjoniet għaddit 57 favur kontra astenzjoniet ejan nikonfermaw 57 Kulħati vota votazzjoni maluqa. Maddiċ. sorta ma importax, għax għeddi 13 u 20 fuq n naħa l ohra L-emenda 58, favur. E, e, ġobkom, ollu jgħallu għom idejkom sew. Favur kontra astenzjoniet maddiċ. 59, favur kontra astenzjoniet. Idir li għaddiddi, tajt il-president. 4 60 ta' 61 favur kontra astenzjoniet ma' ddiċ. Test oriġinali favur kontra astenzjoniet għaddit. Kompromess E. Favur kontra astenzjoniet għaddit. 63 favur kontra astenzjoniet ma' ddiċ. 64 favur kontra astenzjoniet ma' ddiċ. Kompromess F tridu e nikonfermaw 64. So everybody voted, votes closed. E Kulħati vota l-votazzjoni ma luqa maddiċ. Kompromess F, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Mela, issa naddu għal 68, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. 70, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Kompromess ġe, favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Ġuri tleta, ma, ma ddiċ. 76, favur għaddit, e, kompromess H, favur kontra astenzjoniet għaddit. Kompromess I, favur kontra astenzjoniet għaddit. L-emenda 28, favur kontra astensjoniet dix il-kompromess. Test oriġinali, favur, għadda, għadda. Kompromess ġe, favur kontra astensjoniet għaddit. Kompromess K, favur kontra astensjoniet għadda. Kompromess L, favur kontra astensjoniet għadda. 109. Favur. Kontra. <clears throat> Astenzjoniet. Eja nikkonfermaw 109. Where is Aldi? I everybody voted? Votes. vota votazzjoni maluqa ma' deċ għanna xie ekstra xie nżidu. Sawa, so, melissa Pittella kif qed votent? Favur. Mela u sanna 16 kontra 15 mela fil fat il-kompromess għadda. Kienet l-emenda 109, għaddit mela. Mela 110, favur? Kontra. Astenzjoniet. Jidil li l-istess. Aħjar verifikaw, 110. Hmm? Ola, we're on a card vote. I suggest you plug in quickly. Naħseb aħjar eh, tqabbat il-magna tiegħek mill-aktar fis tajt il-President lil wieħed mid-deputati. Għanna tnejn minni soħra hawnhekk illi jridu jivvotaw. Qed tafasal buttuna Silvi. baqa xaħat tiħor biex jivvota le, issa votajna l-koll. Tajjeb wis u din maddeċ. 111 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Ġuri tnejn, it-tieni parti dawk favur. It-tieni parti ta' ġuri Tnejn, votazzjoni separata. L-ewwel parti dak favur? Fuq l-ewwel parti kontra? Astensjonijiet naħseb għaddiet. It-tieni parti dak favur kontra? Astensjonijiet m'għaddietx. 112 u 13 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. Kompromess M Le, tajt il-President, test oriġinali paragrafu 14 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess M, favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess N, zewċ partijiet l-ewwel parti dak favur kontra astensjonijiet għaddit, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Naddu għal 119 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 122 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 123 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet, 124 favur kontra astensjonijiet. Naħseb li għaddiet imma aħjar niċċekjaw fuq 124 kjoġobkom. Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa? U fil-fatt iva, sinjuri, dik kienet għaddit. Mela, tnejn oħra kontra, żewġ voti kontra, oħra, mela din il-parti ma ditx. Oxrin favur, 20 kontra mela din taqa. Naddu għal 125 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ, test oriġinali dawk favur kontra astensjonijiet għaddet. Kompromess O, favur kontra astensjonijiet għadda. 127 dawk favur kontra astensjonijiet għaddet. 128 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess P favur kontra astensjonijiet għadda kompromess E favur kontra astensjonijiet għadda 143 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ 144 dak favur kontra astensjonijiet maddeċ 145 favur kontra astensjonijiet maddeċ 146 dak favur kontra astensjonijiet għaddit 147 dak favur kontra astensjonijiet Naħseb maddeċ maħjar niċċekjaw tajt il-President 147. Komplu, komplu. Kulħadd ivota maddeċ. Mela 148 dak favur kontra stensjonijiet għaddiet, 149 favur kontra stensjonijiet maddeċ, 150 favur kontra astensjonijiet Aħjar niċċekjaw fuq 150 ekk joġobkom. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Għaddiet. 151 favur kontra astensjonijiet għaddiet, 152 dak favur kontra astensjonijiet maddeċ, 153 dak favur kontra astensjonijiet maddeċ, 154 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 155 favur kontra astensjonijiet għaddiet, maddeċ 156 favur kontra stensjonijiet għaddit ġuri 6 l-ewwel parti dak favur kontra astensjonijiet maddeċ 158 favur kontra astensjonijiet naħseb maddeċ imma aħjar niċekjaw fuq 158. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. Sven. Pittella. Aħjar nibdew mill-bidu fuq dan il-punt. Qed nivvutaw issa fuq l-emenda 158. Votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 158. Kulħadd ivota votazzjoni magħluqa mela għaddiet. 159 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ 160 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ 61 maddeċ 162 favur kontra astensjonijiet għaddit 163 dak favur kontra astensjonijiet għaddit 164 favur kontra astensjonijiet għaddit Test oriġinali dak favur kontra astensjonijiet għaddit kompromess R dak favur kontra astensjonijiet għaddit 173 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ se niċċekjaw tajt il-President 173. Votazzjoni maluqa? Mela kemm għandna żejda tistaqsi l-President. Maddiċ. 174 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet maddiċ. 175 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet maddiċ. 176 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet. 177 favur. Kontra As ħanerġaw 177 dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess S żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, tieni parti dak favur kontra. Fuq it-tieni parti jogħġobkom ivvotaw. Favur kontra astensjonijiet għaddiet. 108 u 84 favur għaddit, 85 għaddit, 186 dak favur kontra, astensjonijiet maddeċ 187 tridu li niverifikaw fuq 186 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U din maddeċ. 187 dawk favur. Naħseb xi ħadd ieħor għandu jivvota mhux Wolf biss. 187 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 188 favur kontra astensjonijiet maddeċ 189 f'żewġ partijiet fuq l-ewwel parti dak favur kontra astensjonijiet Naħseb li maddeċ imma aħjar niverifikaw tajt il-President 198 fuq l-ewwel parti. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. Maddeċ. Nejn oħra. Sur Pittella sab il-karta tal-vot tiegħu u xorta waħda ma ntlaqax. It-tieni parti ta' 189 dak favur kontra astensjonijiet maddeċ 190 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ 191 dawk favur kontra Astensjonijiet maddiċ. L-emenda numru wieħed favur kontra astensjonijiet maddiċ. Test oriġinali dak favur kontra astensjonijiet għaddit. L-emenda 2 dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 3 dak favur Emenda 3 dak favur kontra astensjonijiet maddeċ, emenda erba dak favur. Kontra, astensjonijiet naħseb deċ imma ħjar niverifikaw, emenda erba. Votazzjoni maluqa. Nasa panna zewċ voti favur xinżidu u ebda vot kontra mela għaddit. Naddu għal l-emenda 6 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit, emenda 7 dawk favur l-emenda 7 favur kontra astensjonijiet maddeċ, emenda 8 dawk favur kontra astensjonijiet naħseb din maddeċ imma niverifikaw emenda 8 Maddiċ fil-fat. Test oriġinali dag favur kontra astensjonijiet għaddit. L-emenda d-dissa dag favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Menda 10 f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti dawk favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Emen 11 dawk favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Emenda 12 dawk favur kontra astenzjonijiet maddeċ Emenda 13 dak favur kontra astensjonijiet maddeċ. Test oriġinali dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 14 dak favur kontra astensjonijiet maddeċ. Emenda 15 dak favur kontra astensjonijiet maddeċ. Emenda 16 dak favur kontra astensjonijiet maddeċ ġuri ċe dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ, l-emenda 17 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit, kompromess A dawk favur kontra astensjonijiet għaddit, l-emenda 24 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ, 25 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 26 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 27 favur kontra astensjonijiet maddeċ 28 favur kontra astensjonijiet maddeċ test oriġinali favur kontra astensjonijiet għaddiet 29 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 31 dawk favur kontra astensjonijiet astensjonijiet maddeċ, 32 dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Issa naddu għal kompromess B dak favur kontra astensjonijiet għadda. Seba' u tletin, dak favur kontra astensjonijiet għaddit. 38 dak favur kontra astensjonijiet maddeċ. 39 favur kontra assenzjonijiet għaddiet, 40 favur kontra assenzjonijiet għaddiet, 41 favur kontra assenzjonijiet maddeċ, 42 favur kontra assenzjonijiet maddeċ, 43 favur kontra assenzjonijiet maddeċ. Issa nivvotaw uh, votazzjoni elettronika fuq it-test kif ġie emendat. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota Votazzjoni magħluqa? Għaddit. 27 favur, 14 l-astensjoni u 41 vot fav, uh, eh, f'total. Jekk joġbok tista tajdinna min qed jivvota mingħajr mandu il-karta hemm Glenn Giegold u Diogo Feo sur Pitella kien qed jivvota mingħajr karta qabel immissa għandu l-karta tal-vot tiegħu. Melissa nabdu Right, we having a change of secretariat. Right, well, I'm, I'm proceeding anyway. Uh, Sen kompli jena Dan huwa ir-rapport ta' Ashley Fox fuq il-governanza eh, uh, tal-kompani tal-, tal eh, corporate governance fil-istituzzjoni finanzjarja għanna test wieħed, eh, paragrafu wieħed test oriġinali favur kontra astensjonijiet għaddit, imko wieħed dawk favur kontra astensjonijiet għaddit, imko tlieta dawk favur kontra astensjonijiet għaddit, imko ħamsa dawk favur kontra astensjonijiet għaddit, Għaw ħafna storbju tajt il-President. Test oriġinali paragrafu 2 favur kontra astensjonijiet għaddit, emenda 2 favur kontra astensjonijiet għaddit, kompromess A daw favur kontra astensjonijiet għaddit, kompromess B daw favur kontra astensjonijiet għaddit, Kompromess C dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess D. Mela, kompromess D jaqgħu għal daqstant naddu għall-emenda 14. Emenda tiegħi stess sajt il-President dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess Emenda 15 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ kompromess E dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 19 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 20 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 21 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ 22 favur kontra astensjonijiet deċ. Test oriġinali dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Imko 12 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess F dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Naddu għall-emenda 29 dawk favur kontra astensjonijiet deċ. Emenda 30 dawk favur kontra assenzjonijiet għaddit Iva nistaw niverifikaw fuq l-emenda 30 jina der li għaddit nivvotaw fuq l-emenda 30. Emenda 30. Kulħadd tivvota? Votazzjoni setala? Għaddit Surfeo. Diego, Proset, għaddid din ukoll. Emenda 30 favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 7 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Naħseb tajt il-President. Ġuri 8 favur kontra astensjonijiet għaddiet, 35 favur kontra astensjonijiet għaddit Ġuri 13 ta' favur kontra astensjonijiet għaddit ġuri 15 dak favur kontra astensjonijiet għaddit. L-emenda 36 maqsuma f'żewġ partijiet, l-ewwel parti dak favur kontra astensjonijiet għaddit, it-tieni parti dak favur kontra astensjonijiet m'għaddiċ. 37 dak favur kontra astensjonijiet għaddit, ġuri 14 dak favur kontra astensjonijiet m'għaddiċ. ġuri u jien tajt il-President dak favur kontra astensjonijiet għax m'għandix numru tajt il-President. Astensjonijiet għaddit paragrafu 14 emenda 39 dak favur maddiċ ġuri paragrafu 10 dak favur kontra astensjonijiet għaddit Mko jaqa u koll għalek emenda 43 dak favur kontra astensjonijiet. Jien naħseb li maddiċ imma jew nerġaw nivvotaw emenda 43 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Ġuri 12 dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Imko 10 dak favur kontra astensjonijiet. Ħalli imko 10. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. Iva dik kompromess ġe, dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. 51 dak favur kontra astensjonijiet għaddit ija jaqaw issa ġuri sitta dak favur kontra astensjonijiet u 57 dak favur kontra astensjonijiet maddit kompromess H. Kompromess H dawk favur kontra assenzjonijiet għaddit ġuri tnejn ma nivvotawx fuqa 60, emenda 60 dawk favur kontra assenzjonijiet għaddit 61 dawk favur kontra assenzjonijiet maddeċ 62 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ 63 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. Ġuri erba dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. Ġuri tlieta dak favur kontra astensjonijiet maddeċ. 64 dak favur Tridu t-ċekjaw ġuri tlieta tajb wisq. Diġà jgħidu tistaqsi l-President. Kulħadd tivvota votazzjoni magħluqa. Votazzjoni magħluqa għaddiet. Wasanna fuq l-emenda 64 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 65 dawk favur kontra astensjonijiet. 65 se nerġaw nivotaw dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ, 66 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ, Kompromess I favur kontra astensjonijiet għaddit. Issa għaddu għall-emenda 69, emenda 69, dawk favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Issa xieġri? Emenda 70? Le, se nifutaw fuq sebajn. Emenda sebajn dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. Kompromess je dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Issa, naddu għall-imko 19 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Imko 11 dawk favur kontra Imko 11 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet ġuri 11 ma nivvotawx fuqa ġuri 22 le ġuri 11 eh, la kompetenza taħħom ġuri 22 għaddiet 76 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit, 77 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit, 78 dawk favur kontra ma nafx kif votaw il soċjalisti Tajb wis għaddit 79 favur kontra astensjonijiet għaddit ġuri 11 ma nivvotawx imko 9 dak favur kontra astensjonijiet għaddit 80 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ 81 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Imko erba, le imko erba taqa, imko 13 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Test oriġinali jaqa. 82 dawk favur kontra astensjonijiet. Naħseb aħjar niverifikaw. verifikaw Se niverifikaw fuq l-emenda 82. Every vote. Kulħadd tivvota. Iva għaddiet vot wieħed. Le, għaddit żewġ voti. Le, vot wieħed. 83 daw favur kontra astensjonijiet maddeċ, 84 daw favur kontra astensjonijiet għaddit, 85 daw favur kontra 87 issa favur kontra astensjonijiet maddeċ. 88 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ, 89 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. Għaw xaħat jiprofeġ bet l-attenzjoni tija xaħġa? Mela, 89, titolbu li niverifikaw, niverifikaw. Okay. It is rejected. Maddiċ. Ġuri 23. Ma nivotax fuqa imko 17 favur kontra assenzjonijiet għaddit, imko 7 dak favur kontra astensjonijiet għaddit ġuri 25 dak favur kontra astensjonijiet għaddit ġuri 24 ma nivotawx fuqa 95 dak favur kontra astensjonijiet aħjar niċċekjaw 95 taqa għaddeċ 96 favur kontra Mintomx tollu idejkom 96 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ 97 dawk favur kontra astensjonijiet ħan iċċekjaw 97 Disa u 89 dawk favur kontra assenzjonijiet għaddit, 99 dawk favur kontra assenzjonijiet għaddit, 100 dawk favur kontra assenzjonijiet maddeċ, 101 dawk favur kontra assenzjonijiet maddeċ, 102 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ, 103 dawk favur kontra Niċċekjaw fuq 103. Jaw erba dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ ħamsa dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ sitta dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ 107 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. 108 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet, 109 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ, 110 favur kontra astensjonijiet maddiċ, kompromess ke dak favur kontra astensjonijiet ħanerġaw nivvotaw fuq il-kompromess ke dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 114 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ, 115 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ, ġuri 26 ta' ma nivotawx a' 116 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ, 117 favur kontra astensjonijiet maddeċ, Kompromess L dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 120 dawk favur kontra astensjonijiet ħaniċċekjaw fuq 120 hekk joġobkom. Kulħadd ivvota? Le, tnejn ma votawx ma' votazzjoni magħluqa u dik taqa'. taqa. 121 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit, kompromess N dawk favur kontra astensjonijiet għaddit, ġuri 18, 19, 17, ma nivotawx fuq 124 għaddit. Uh, 125-26 favur kontra astensjonijiet maddewx kompromess N uh, addit 132 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ kompromess o dawk favur kontra astensjonijiet għaddit 139 favur kontra astensjonijiet naħseb maddeċ aħjar niverifikaw. Fil-fat maddeċ 142 dawk favur kont 142 favur kontra uh, uh, 142 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Bija jaqa u naddu għal 144 dawk favur kontra astensjonijiet. Ġuri 20 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Ġuri 21 għaddit. Emenda 1 favur kontra astensjonijiet għaddiet issa votazzjoni nominali fuq it-test kif ġie emendat. Jina għandi mistoqsija kjoġobkom fuq il-kompromess H kien hemm emenda orali fil-kompromess eh, nimmaġina illi dan votajna fuq u flimkien mal-kompromess Iva Iva tajt il-President le fil-test tiegħi ma kienx hemm nota Iva, kien hemm nota imma moġġezzjona ħadd. U vera ma oġġezzjona ħadd tistaqsi il-President? Le, tajjeb wis. Mela issa se nivvotaw fuq it-test uh, kif ġie emendat. Stennew, eh, kanċella dak l-aħħar vot. Aħna eh, votajna fuq Le, ma votajniex fuq il- uh, Citation numru 1 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet, citation 2 favur kontra astensjonijiet għaddit Issa ejjew unerġaw nipprovaw fuq it-test kif ġie emenda. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa għaddit Tajjeb wis issa ngħaddu. għal vot fu eh, l-ħatra ta' membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bord tal-Bank Ċentrali Ewropew Sur Peter Pratt. Nistaw biss namlu dan permezz ta' akklamazzjoni. <laughs> right, that's done by um, that's we'll carry on. Tajb, wis nistaw nkomplu, mela issa naddu għal abbozz ta' rapport Missur Kutax fuq il-rapport annwali tal-Bank Ewropa għal-Investiment. Lesti, l-emenda 2, favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ, emenda 3, favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Test oriġinali, favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda erba, favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess A, favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 8, favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 9, favur kontra astensjonijiet għaddit. Test oriġinali, favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 10 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess B. Favur kontra astenzjonijiet għadda. Emenda 14 favur kontra Nerġu approvaw. Emenda 14 favur kontra astenzjonijiet namlu vot elettroniku xorta wahda biex niverifikaw, skużawni. Għas nistanara nara kif qed jivvota kulħadd tajt il-President. Kulħadd ivvota, sini maluqa, mela. Maddiċ. Uxek. Tajja wisq. Mela, naddu għall-emenda 16, favur, kontra, astenzjonijiet, taddi. Emenda 17, favur, kontra, astenzjonijiet, taddi. 18, taqa, mela kompromess ċe, favur, kontra, astenzjonijiet, Taddi. Kompromess D, favur, kontra, astenzjonijiet, jaddi. Emenda 23 favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda 24 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 26 favur kontra astenzjonijiet jaddi taddi. 27 favur kontra astenzjonijiet taddi, 28 favur kontra astenzjonijiet taddi. 29 favur kontra astenzjonijiet taddi. 30 favur, kontra, astensjonijiet għaddit. 31, favur, kontra. Namlu verifika elettronika fuq 31. Every voted, votes closed. Kulħat vota, votazzjoni maluqa u ta' għaddiċ. xorta waħda maddiċ. Test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Tieni parti favur kontra astensjonijiet maddiċ. Xaħat talab għal verifika ma mela nagħmlu verifika t tini parti tal-emenda ta' test oriġinali anzi, paragrafu 11. Every vote. Kulħadd ivvota? Votazzjoni maluqa. Tepwis? wis? Di favur liħor kontra mela xorta waħda maddiċ. Dak ifisser li kelli raġun. Emenda 32 issa, mhux hekk. Emenda 32 favur kontra stensjonijiet di. kompromess E favur kontra, astenzjonijiet taddi. 37 irtirata, test oriġinali, paragrafu 13, favur, kontra, astenzjonijiet, jaddi. Kompromess F, favur, kontra, astenzjonijiet, jaddi. 38, favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. 39, favur, kontra, 39. Jista' jivvota kulħadd jekk jogħġbu favur kontra astenzjonijiet m'għaddiċ. 40. Taqax bħala parti mill kompromess minn mela test oriġinali paragraf 14 favur kontra astenzjonijiet għadda. 41 favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. 42 taqa 43 issa favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 44 favur kontra Astenzjoniet. maddiċ. 45 favur kontra Astenzjoniet. maddiċ. Test oriġinali favur kontra Astenzjoniet. jaddi 46 favur kontra Astenzjoniet. maddiċ. Test oriġinali favur kontra Astenzjoniet. maddiċ. Kompromess G favur kontra Astenzjoniet. Taddi. Emenda 50 favur. Jek joġbok. Fil-lista tal-votazzjoni nara li 48 u 49 ma kompatibli bħala zida, mela għanna nivutaw xek fuqom. Le, integrata ta' jep wismela, grazzi. Iva, mela, emenda 50 issa, favur, kontra, stensjoniet, għaddit. 51 favur kontra astensjonijiet għaddit. 52 favur kontra astensjonijiet għaddit. 52 namlu verifika der li li krem ħafna dejn mollija. Tajpus? Sur Feo kif qed vota? Sur Gigold tajjeb wis mena maddiċ. Test oriġinali favur. Test oriġinali tal-paragrafu 21 favur. Test oriġinali favur kontra astenzjoniet, jaddi. Emenda 53 favur Anzi, f'żewġ partijiet. ta' wis l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet ma nafx, mela nagħmlu verifika elettronika fuq l-emenda 53. Taddi. L-ewwel parti, s-settini parti. Favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 54 favur kontra astenzjonijiet jaddi 55 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 56 favur kontra astenzjonijiet għadda 57 favur kontra astenzjonijiet għaddit 58 favur kontra astenzjonijiet għaddit 59 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 60 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 61 favur kontra astenzjonijiet għadda. 62 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda wieħed favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kont wieħed favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kont nejn favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kont lieta favur kontra Koperta nsi, mela kont erba, favur kontra stensjonijiet għaddit, kont ħamsa, favur namlu namlu sa 14 u ninkludu l-14 favur kontra astensjonijiet kolla għaddow emenda 15 favur kontra astensjonijiet maddiċ 16 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 17 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa, il-test kif ġi emendat, namlu il-votazzjoni. Kulħat il-vota, votazzjoni maluqa, għaddit. Issa neħtieġu nivutaw fuq il-mozzjoni għal riżoluzzjoni. Nivutaw fuq il-mozzjoni għal riżoluzzjoni. Come on, keep on voting. Kieġobkom komplu votaw, fadal 11, minkom għadkom bil edem mek bil-karta tal-vot emmek, izdatkom ma votajtux. 10, fadal. Kieġobkom sitta, għatfadal sitta, ħamsa, tfadal ħamsa, erbassa, tlita, tnejn, wieħed. Xaħat mux għati vota, ok, nalqu l-votazzjoni, 31 favur, erba kontra, grazzi. So this is the first vote and the second vote? What you mean? There is a second vote which is this yeah. nothing. Right. Okay. okay. Now we go on to the shh. Mela. Issa ngħaddu għal trasportazzjoni transkonfenale professjonali tal-kontanti f'euro. Emenda ta' favur. Le. Namlu minn tlita l seba unblock. Favur, kontra, astensjonijiet. Għaddew kollha. Emenda 11 favur kontra astenzjoniet, maddiċ li fadal 8 sal-emenda bil-fom blok favur kontra astenzjonijiet għaddit. Nivvotaw fuq il-test kollu kif ġie emendat b'mod elettroniku. Votazzjoni maluqa. 35 mela vot unanimu nifirħu l-rapporter. Issa votazzjoni fuq il-rezoluzzjoni leġislattiva, votazzjoni miftuħa. Come on, keep voting. Ibqaw votaw, jekk jogħġobkom. Komplu votaw jekk iġobkom. Nafsu l-buttuna. Fadal erba, tnejn, tajab wis naraq l-votazzjoni. 34 favur. Proset. Now we move on. Issa naddu għal votazzjoni fuq il-rapport minn Sofia Okoni. Mela hija votazzjoni on block vot wieħed rrit naqra li tajt ir-regolament tal-Kunsill taħt l proċedura ta' approvazzjoni għandha x'taqsam l-estensjoni tar-regolament ta' kodeċiżjoni fuq il- eh, trasportazzjoni tal-transkonfinali professjonali tal-kontanti fl-euro fit-toroq u dawn ir-regolamenti ħajġu votati fis-16 ta' Marzu. Issa ħan votaw fuq din l-estensjoni. Nivotaw mod elettroniku, Iva. Vot wieħed mela. Votazzjoni maluqa. 35 favur, nifirħu l-Sinjura Okoni u għalek għamilna l-estensjoni. Issa, Naddu għal votazzjoni ta' Senjura Okoni għal servizzi ta' interess ġenerali. Servizzi soċjali ta' interess ġenerali. Mela, emenda wieħed, favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Kompromess A, em, emenda bil-fom tal-alde, fuq il-kompromess A, kullħat jista japprova. Njom xie oġezzjoni. Taċċettaw l-emenda bil-fom? Tajjeb. Nivvotaw fuq l-emenda bil-fom? Tajjeb, nivvotaw l-emenda bil-fom mod separat. Dawk favur l-emenda bil-fom kontra astenzjonijiet l-emenda bil-fom maddiċ. Mela, kompromess oriġinali A favur kontra astenzjonijiet namlu vot elettroniku. Fuq il-kompromess A oriġinali. Every voted, Kulħat vota l-votazzjoni maluqa u għaddit. Kompromess B, favur, kontra, astenzjonijiet, għadda. Emenda 6, favur. Emenda bil-fom, mir-rapporter. Tajab wist, mela, hemm żewġ votazzjonijiet l-ewwel emenda bil-fom mir-rapporter favur kontra astenzjonijiet namlu verifika. that that's... Tajjeb, għaddit. Dan ifisser li għalek mannix l-emenda tal-ħodor? Okay, so now... Tajjeb wiz, mela n emenda bil-fom issa għall-emenda bil-fom tal-rapporter tini votazzjoni biex imbidlu għafas tal-Unjoni Ewropea għal Unjoni Ewropea wahdanija, favur kontra stenzjonijiet maddiċ faċli kien eddi. Emenda seba, favur, kontra, stenzjonijiet, maddiċ. Emenda tminja, zoċ partijiet l ewwel parti, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. tini parti, favur, kontra, astenzjonijiet, Jekk jġobkom ollu jdejkom, għattini parti tal-emenda 8, favur. Kontra. Astenzjonijiet, namlu verifika. Forsi l-alde jistaw jollu idea. Grazzi. <laughs> okay, four of you haven't voted, three, two. Nal l-votazzjoni u għaddit. Kompromess B għanna bżon l-emenda 10, le, test oriġinali lanqas, għax għamilna l-emenda, emenda 11, favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Emenda 12, favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Emenda 13, favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Emenda 14, Bemenda bil-fom, il-rapporter. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Mistax. Taqa. 16 irterata, emenda 17 f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Tieni parti. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Emenda 18 favur kontra astensjonijiet għaddiet, emenda 19 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 20 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 21 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 22 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 23 favur kontra Kulħadd ta' tixejjer? Emenda 23 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 24 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Issa 27 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 28 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 29 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 30 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Nvotaw fuq test kif ġi emendat b'vot elettroniku. Thank you. I know, I know, it, it depends where Corinne sits, you see. I... Jiddependi fejqda bil-qeda Corin, għax mux jtjenna xil a ta' waraja. Votazzjoni maluqa. 26 favur mela għaddit. tajjeb wara dak l-ċitament kollu, ma nissa naddu għal punt fuq l-agenda numru 8 li hija l-azlit ta' politika għal progress lejn liġi kontratwali Ewropea għal konsumaturi u n-negozji. U l-konsiderazzjoni tal-emendi. I I think you'll come back though.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 namlu rapport tijak fuq il-konsiderazzjoni tal-emendi. Jek joġbok. Grazzi. Skużani. President. Mux ħan tratta din il-kustjoni mill-ewwel għax kont kelli bieċa xogħol oħra, nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha għal xogħol kostruttiv, għal kummenti u anke għall emendi Dak li provajna namlu kien li nsibu pakket ta' kompromessi li permezz tiegħu nkonna pożizzjoni maquda minn naħa tal-kumitat. U naħseb li ma tantx għandna kwistjonijiet jaħarqu hemmhekk. Kien hemm kummenti ħarin marbuta mal-direttiva tas servizzi hemm xi kollegi li ma jixtiequx li dan jissemma. Imbagħad hemm linja stretta jekk ninkludux jew le servizza is servizzi finanzjari u anki l-liġi kontratwali Ewropea. Fur kommenti oħrajn nixtieq nagħmel sommarju tal-erba' punti ewlenin ta' ħsieb wara dan ir-rapport li kanna ħin l-ewwel nett. il liġi kontratwali hija proposta mill-qwa u għandha titressaq l qudiem għax hija xi ħaġa tajba għall-Ewropa u anke għall konsumaturi Ewropej u anke għall SMEs. Tieni net hemm bżonn ta' evalwazzjoni tal-impatt biex ikun hemm ċertezza u kerezza legali. The uh, way uh, in instrument hemm bżonn ta' strument ta' opt-in u niżguraw bekk livell għoli ta' konsumatur, ta' protezzjoni tal-konsumatur. Mbatt, kwalinkwa proposta, kwalinkwa opt-in għal kontratti għandhom ikunu tal-istess livell ta' li hemm bħalissa fil-direttiva ta' dritti tal-konsumaturi. U għalhekk importanti li napprovaw din id-direttiva l-ewwel qabel ma jinbeda dan il-proċess kollu U t-tini net, jekk f'kustjonijiet gbar l-istati membri leġizlazzjoni tal-konsumatur tipprovdi aktar protezzjoni tal konsumatur dik tapplika l-ewwel. U dan xifisser fisser ifisser li iva nilqaw liġi kontratwali Ewropea iżda aħna dejjem favur li konna l-ola livell ta', ta protezzjoni tal-konsumatur. Nisħu biex il-Kummissjoni timxi bil-kontratti B2B nafu li kienu jizitaw li daħlu ċerta affarijiet u mbagħad nimxu għas servizzi finanzjarji. L-ewwel nett irridu jitrattaw il-leġiżlazzjoni settorjali iżda fejn hemm każijiet fejn irid ikun hemm l-inklużjoni ta' dan, pal pereżempju l-assikurazzjoni u kwistjonijiet marbuta mal-konsumatur, irrid ikun hemm servizz ta' grupp ta' esperti biex bekk ikun jista' jħares lejn dawn il-kwistjonijiet. Grazzi, dak kollox minn naħa tiegħi. Hemm xi xedu rapporters jixtiequ jitkellmu Sven, Catherine. No, I, I only thank the rap. Le, nixtieq nirringrazzja biss ir-rapporter għal laqa tajba li kellna u m'għandix kummenti xinżid sissa. Ok, Catherine. Catherine. Grazzi, Signora President, u grazzi l rapporter Naħseb li kienem ħafna xogħol siwi li daħal dan u kienem emendi, kienem ukoll proposti ta' kompromess Naħseb li r-rapportera tal-qaħħom u nilqa' kol l-impenn tagħha għall-evalwazzjoni tal-impatt li diskutejna pru fuqha fil-laqgħa fi Strasburgu. Ħoss importanti ħafna. Meta nagħtu ħarsa lejn ir-raġunijiet għala l-konsumaturi ma jażlux li jieħdu sem mod transkonfinali 72% qalu li dam kien minħabba l-prezz u 22% biss qalu li kienet marbuta ma' terminu l-kondizjonijiet tal kontrat Naħseb li dan huwa progress, iżda rridu nifmu l-affarijiet li qed nagħmlu u l-evalwazzjoni tal-impatt hija essenzjali propju għal dan il-an. U għalhekk inħares qudiem għall-votazzjoni nemmen li hija l-ġimgħa d-dieħla sa fejn Right, thank you very much. Grazie ħafna, tete President, jiena xadow Fisem l-alde u għandi żewġ punti x'nagħmel. Waħda ġiet koperta li din hija kwistjoni ta' opt-in u għal daqstant la darba ser tażel biex tkun ta' suċċess tittiġi mażula. U dan ifisser li rridu nofru dan l-standard oli biex kollox ikun neċessarju. L-emenda tiegħi 17 minn Optin u in rrid kunem hemm il-kelma therefore jum tal-inqas koma. U t-tielet punt tiegħi jekk qed nifhem sew mill-diskussjonijiet li kellim ar-rapporter u l-kumitat legali li li jaħdem fuq dan għal-bosta snin, għat ma kienet intiża li tkopri servizzi finanzjari jew il-kontratti jew l anin il-gbar. Kienet tratta l-iktar konsumaturi u l-kontratti zzar iktar mill kwistjonijiet aktar komplessi. Ovvijament dawn kieku jirrikjedu li jkun hemm proposta differenti. Naħseb li din huwa korrett u forsi għalhekk ċertu membri minn dan il-komitat huma kawti għax li jkun pass kbir wis li aħna ninkludu s-servizzi finanzjarji wkoll. U dan huwa propju l-każ. U għalhekk jien qed nisħaq li qatt ma kienet l-intenzjoni għaliex kieku rridu aktar attenzjoni kieku dan kien minnu. Dak kollox, serpa tixtieq twieġeb jew tala. Grazzi, President. Naħseb li il-punti daħlu fil-rapport tiegħi. Għandi mistoqsija fuq din il-punt ta' servizzi finanzjari intom tħossu li għandhom jiġu esklużi totalment jew inkella possibbli li ikonna din l-idea li ikunu esklużi sissa iżda fuq medda twila ta' żmien imbagħad wara l-evalwazzjoni tal-impattu wara dan il-grupp ta' servizzi ta', ta esperti nkunu nistgħu nqisuha. Nixtieq nkun naf il-fema tagħkom fuq dan. Il-President. Naħseb li dan il-komitat nixtieq ikun involut aktar mill-bidunet jekk daħlu servizzi finanzjarji minħabba tipi differenti ta' kuntratti li jista' jkollok fuq derivattivi, eccetera. U ma naħsibx li dan kien infassal b'din l-intenzjoni u għalek ma nistax nara kif evalwazzjoni tal-impatt jew l-affarijiet ta' malajr tista' daħħal daw l-affarijiet, nemmen li għandha tiġi eskluża. Nistgħu ngħidu li dak li huwa msemmi fil-rapporter fil-Kumitat Legali huwa l-kwistjoni ta' incidenti bil-karozza bil-vetturi, dependi minn qed isuq f'klima pajjiż u l-konsiderazzjonijiet involuti jista' jkollok ġurisdizzjonijiet differenti li japplikaw għall istess ċirkostanzi pereżempju u l jekk karozza inti floki iżda qiegħed fl-istess pajjiż min ikopri l-assikurazzjoni ma differenti u din hija kwistjoni tal-konsumaturi u hija l-unika ħaġa li daħanna x'kenna konflitt ta' kompetenzi qabel ma tresqet u hija l-unika ħaġa li nqbilt li seta' tiġi inkluża. Naħseb li tkun stupida minn ħatana li issa rridu s-servizzi finanzjari f'dan kollu. Right, so with that. Grazzi. Mela. Il-votazzjoni ser seħ nhar 22 ta' Marzu, il-votazzjoni ta' ġuri f'April f'Mej u l-votazzjoni fil-plenarja f'Mejju. Issa numru 9 il trasil mill-ġdid ta' l-iskemi ta' garanzija depozitu. Peter. Grazie President, Signori. Il-skemi ta' garanzija ta' depositi huwa suġġett li bosta drabet kellimna dwaru f'dan il-komitat u issa tinħarsu lejn is-swieq finanzjarji hija waħda mill-miżuri li reġgħet tqajmed darba wara l-oħra biex nitrattawa forma ta' tfassil meġdid għal skemi ta' garanzija ta' depositi għal ġejjieni. Il-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea resqet proposta għal dan il u jiena naqbel ma' ċertu punti iżda mhux ma' oħrajn. Biex niċċara dan il-punt, nista' forsi nagħti ħarsa lejn differenzi fil-kunċett tal-approċċ li aħna nieħdu, u mbagħad nidħol dak li huma dettalji biex bekk naraw x'inhu huma differenzi li hemm. L-approċċ tal-Kummissjoni jidher li huwa eh, wieħed li hu tajjeb għal kulħadd tal-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea u dak huwa l-approċċ li qed jieħdu. Wara bosta diskussjonijiet ma' ħafna rappreżentanti ta' sistemi ta' garanzija ta' depositi u skemi ta' garanzija ta' depositi minn banek minn bosta stati membri differenti li ovvjament mhux bil-fors jafu x'inhu għaddej għax hemm ħafna skemi ta' garanzija ta' depositi iżda mhux bil-fors li jaħdmu tajjeb. Iżda moħra li jaħdmu tajjeb. Aħna fl-Ewropa rid ikollna l-istess protezzjoni għad dawk li jagħmlu depositi. Iżda approċċ waħdini li hu tajjeb għal kulħadd mhux bil-forsi huwa riżultat l-aktar tajjeb. L-ewwel iridu protezzjoni indaqs u rrit ikonna l-istess stabilta fl-Europa. U t-tielet net ma jistax ikun hemm distorsjoni tal-kompetizzjoni bejn il-banek u l-iskemi ta' garanzija ta' depoziti. Dan jista' jinkiseb billi niżguraw li fuq livell Ewropew ikollok sensiela ta' regoli li għandhom nżommu magħhom u dawk li jagħmlu depoziti jridu jżommu magħhom. U meta jżomma regoli u regolament li hemm dik hija ħaġa iżda mbagħad fl-istati membri jista' jkollok lok ta' manuvra biżejjed biex bekk tiżgura li dawk l-iskemi ta' garanziji ta' depożiti jaħdmu skont kif iridu l-istati membri. Dan ifisser li fil-ġejjini jista' jkollok eh, sistema ta' paybox minnaħa li tkun forma ta' pagament f'każ li banki falli jew inkella fir rigward dak li qed iseħħ l-Awstrija, l-Ġermanja jew l-Italja fejn kollox huwa possibbli. Jew inkella jista' jkollok sistemi differenti palma semma Sanchez Presedo, is-sistema Spanjola. Sfortunatament mhux qiegħed taw iżda approċċ każ b'każ. U kien hemm miżuri ta' prevenzjoni jistgħu jsalvaw il-banek f'ċertu każijiet iżda iħallsu f'każijiet ta' emerġenza wkoll. U dik hija possibilità oħra. Din id-differenza fil-kunċett tiswinna aktar meta nippruvaw insalvaw il-banek, iżda anke fir-rigward l-azzjoni ta' prevenzjoni u l-prevenzjoni fija nifisha għall-iskemi ta' garanzija ta' depożiti. Din hija differenza ċara bejn dak li qed ħares jien u dak li proponi l kummissjoni Fid-dettall, dan ifisser li l-proposta tiegħi tippermetti li jkun hemm approċċ usa u aħjar għal possibilitajiet ta' interventi kif ukoll għal salvataġġi u sistemi li ħalsu f'każ ta' emerġenzi u falliment ta' banek. Nixtieq nagħmel ċara li f'salvataġġ segwenti irid ikun hemm biżejjed flejjes biex bekk tkun tista' tħallas il-talbiet li jkun hemm. u r-regoli jistgħu jiġu stabiliti fuq il-livell Ewropew iżda monitorati u implementati mill-istat membri, mill-istati membri irridu jsiru b'tali mod li jkun hemm pagamenti li joħorġu minn skemi ta' garanzija ta' depożiti li jmorru għal prevenzjoni u jimxu f'każijiet individwali billi jkun hemm pagamenti ta' salvataġġ taħt il-garanziji. Irrid ikun hemm l-istess stabilta għal kull skema ta' garanzija ta' depożiti irrid ikun hemm stabilità uniformi għal klijenti wkoll. Dan ifisser mit-telf garanzija li titħol fis-seħħ. Madana kollu rridu naraw kif il-font ħajkun eh, mħej fil-rigward il-rizorsi. Jista' jkun hemm depositi eligibli iżda jien qed nipproponi li jrid ikun hemm 1.5 5% tal-depositi koperti. Għalet namel dan. Għalix il-Kummissjoni qed ta' teħarsa lejn id kolla kollha tal-pajjiż għaliex jemnu li bħalissa il depositi koperti mhumiex disponibbli bħalissa għaliex l-iskemi ta' garanziji għad depositi inkluż inkluż il-viżjoni ta' kull klient ħat daħħal kollha flimkien biex tkopri s-sistema kollha. Bħalissa dan mhux qed iseħħ. Fir-Renju Unit dalwaqt jistgħu jagħmlu dan, iżda sfortunatament pajjiżi oħrajn ma jistgħux jagħmlu. dan. Għaldaqstant li jkollok livell ta' kopertura li jkun differenti, varja minn dak li suppost tieħu bħala livell bażiku biex tkopri dak li jrid ikun kopert, naħseb li mhux xieraq. Għala le għaliex dan jipprovdi livell differenti ta' stabilta taħt il-pilastri differenti. Jekk nagħti ħarsa lejn iċ-ċifri tal-Kummissjoni din l-1.5% ta' depositi li tipproponi l-Kummissjoni meta mqabbel mal-proposta tiegħek ta' 1.5% ta' depositi koperti hemm differenza ta' 88% fl-Olanda pereżempju 23% u dan ifisser il-banek fil-Lussemburgu ħajħalsu aktar u l-istabilità ta' pilastri ħatkun dejjem u dejjem aktar akbar. Jekk ħażid l-istabilità tal-pilastri, irrid ikollok żieda għall-appoġġ tad-depożiti koperti. Miex ħaġa possibbli u r-Renjunitu rawna li dan huwa possibbli hija kwistjoni li l-flejjes ikunu disponibbli u jkun hemm riżorsi umani. Għala l-banek mhux qed jagħmluh dan, għax qed jgħidu li ikunu interessanti għal konsumaturi jekk aħna nfallu, jien ma rridx pjana għal falliment. Għalhekk fl-abbozz tiegħi nixtieq nkun approċċ li jipprovdi inċentiv biex ikun hemm bidla lejn l-approċċ ta' depositi koperti fl-iktar stadju bikri possibbli. U għalhekk jiena qed nipproponi dan anki jekk naf li sistema ta' depositi koperti miex offruta bħalissa, iżda l-1.5% ta' depositi koperti għandha tkun lan għal dawk li jħallsu u li jridu jitħallsu fil-fondi. Sistemi li mhux jinsabu f'din il-pożizzjoni xorta jridu jħallsu dan l-istess ammont għal depositi eligibbli. Dan ifisser li ħajiswa aktar għal dawk is-sistemi li ma jinsabux f'pożizzjoni li jikkalkulaw il-bażi tagħhom fuq id-depożiti koperti u għalhekk ikun hemm aktar inċentiv għas-swieq li jkunu motivati biex malar kem jista' jkun ikun hemm minn miżuri meħtieġa biex bekk ikun hemm bidla għal depożiti koperti għal kull klient għax tkun aktar raġonevoli f'termini prattiċi. Ir-Renju Unitu rawna li din hija fattibbli anke fuq medda qasira ta' żmien. L-istampa ġenerali ta' depożiti koperti u l-pożizzjoni ta' kull klient hija importanti għal skadenzi ta' salvataġġ għal pagamenti. Illum bħala leġiżlazzjoni li nfisseħ bħalissa kuna titkellmu dwar 20% sa 30 ġurnata għal rimbors. Ma naħsibx li din hija fattibbli għaliex ma stax tistenna li ikun hemm nies li jistennu 20 ġurnata sakemm jirċievu l-flus tagħhom lura. Forsi hija possibbli biss jekk in-nies ikollhom żewġ banek jew tliet banek iżda qed nitkellmu dwar nies li għandhom numru ta' qassi hemmhekk iżda dan ma japplikax għal kulħadd. U għalhekk l-idea tal-Kummissjoni hija li tnaqqas din dan il-perjodu għal ħames jiem ta' ħidma dinja tajba, iżda minnajr depositi koperti u l-vizjoni ta' kull klient, l-iskema ta' garanzija ta' depositi ma jkunux pozizjoni teknika li din tkun fattibli laqqas fir-Renju Unit minkejja l-fatt li jissa ħadu l-miżuri tekniċi biex dan jagħmluh fil-ġejjin qarib. Għalhekk jien irid nagħmel għażla bejn il-viżjoni tal-konsumaturi li jkunu mħallsa malajr kien jista' jkun u minnaħal l-oħra ma nagħmilx wedit li ma jistawx jiġu mwettqa. U għalhekk mingħajr skadenza aktar qasira, s-sella jkun hemm aktar dubji u din l-iskadenza ma tistax iżomm magħha rimbors u ovvjament il-konsumaturi ta' banek oħrajn affettwati se jagħmlu ħajmorru fil-banek tagħhom u jertiraw l-assi tagħhom minn hemm għaliex il-fiduċja fis-sistema tal-garanzija tad-depożiti ser tonqos jekk l-iskadenza li tkun imwiegħda ma nżommux magħha u għalhekk irridu nsibu mezz li nagħmlu distinzjoni bejn il-garanziji li jsiru u l-iskadenzi. U għalhekk kienet nipproponi dan li Bażikament aħna niddeċidu li għandna skadenza ta' seba' tim għal rimbors jew ħames jiem ta' ħidma ġimgħa normali u dawk li mhux f'pożizzjoni li jagħmlu dan ikollhom l-opportunità sal-2016 li jżommu ma' skadenza ta' 20 ġurnata għal rimbors. Iżda fl-istess ħin iridu jgarantixxu li kull konsumatur, kull klient fil-ewwel ħames tiem ta' ħidma ikunu jistaw jirċivu rimbors għad depoziti tagħhom mingħajr ebda evidenza addizzjonali meħtieġa ta' 5000 euro. Jiġifieri jkollok 5000 euro fi żmien 5 tiem u l-bqija fi żmien 20 jum. Naħseb li din hija possibilità m'hemmx ħtieġa li ndaħlu aspetti oħrajn u għalhekk il-perjodu ta' 5 tiem għandu jkun possibbli u l bija tal-pagament fi żmien 20 jum. Dan għandu jkun ta' inċentiv għal dawk l-istati membri li mhux possibbli llum li jimplementaw il-leġizlazzjoni minnu fih, un bat jistaw jamlu revizjoni ta' sistema tagħhom ħalsu aktar malajr għaliex f'każ ta' emerġenza kun tajjeb għalihom li jkunu aktar eh, maġla fil-rimborsi tagħhom. Il-Kummissjoni Ewropea żammet mal-proposta li tadotta kooperazzjoni tal-sistemi ta' garanzija ta' depositi madwar l-Ewropa u hawnhekk hawn kundizzjonijiet speċifiċi li qed jitresqu fejn hemm obbligi għall iskemi ta' garanzija ta' depożiti fl-Istati membri li jridu jaħdmu fl-imkien mal-iskemi ta' garanzija ta' depożiti f'Stati membri oħrajn. Dan jekk ikun hemm problemi li jitfaċċaw. Nixtieq ngħid li wara d-diskussjonijiet li kelli kemm mal-kollegi hawn kif ukoll ma' rappreżentanti tal-Istati membri u anki ma' rappreżentanti ta' skemi ta' garanzija ta' depożiti din ma tantx hija tajba għanna swieq bankarji differenti fl-Europa għanna sogri differenti ħafna li karatterizzaw sistemi differenti u għalek li tiħu klienti minn pajis u tikastigom għall-imġiba tal-banek f'stat membru ieħor mhux laqwa approċ. Madana kollu jista' jkun hemm sistema li titwaqqaf li kun hemm sistema ta' garanzija tad depożiti li kollha l-interess li tappoġġa bank ieħor ta' stat membru ieħor. Per eżempju, mhux fir-rigward idħul, iżda fil-bank per se fir-Renju Unit jekk iridu jappoġġaw dak li qed iseħħ fl-Irlanda, anki jekk ir-Renju Unit mhux fiż-żona euro, dan is-swieq bankarju jista' jkollu l-interess li jiżgura li l-imsieħeb ieħor ma tiġrilu xejn. U għalhekk għandna nindaħlu din il-possibilità li jkun hemm possibilità volontarja għall-iskemi ta' garanzija tad depożiti. biex bekk ikunu jistaw joffru eh, krediti għal skemi oħrajn ta' garanzija ta' depositi jekk mill-perspettiva l dak li tifornu il-krediti uħossu li hija xi ħaġa vijabbli u tajba. Bekk nkunu qed ndajfu l-proposta tal-Kummissjoni minn obbligu għal volontarjetà tal azna tal-garanzija ta' depositi Barra minn hekk għandna pont ieħor li jista' jkun volontarju f'terminu ta' kooperazzjoni Ewropea u din għandha tkun possibbli skont il-proposta li jiena stabilejt. L-istati membri għandhom ikunu permessi li jibnu skemi ta' garanzija ta' depoziti transkonfinali għax jista' jkun ta' interess kbir b'dan l-approċċ li niġbru fl-imkien l-attivitajiet f'setturi bankari differenti u skemi ta' garanzija ta' depositi li permettu li kunem aktar flejjes u għalek volum akbar ta' kreditu li kun disponibli għal pagament ta' salvataċ meta jkunem bżon. Iżda dan huwa kważi dejjem il-każ diġà għaliex diġà hemm interazzjoni bejn dawn l-iskemi differenti f'pajjiżi differenti u ovvjament hemm din in niżġa u għalhekk għal darboħra din tkun volontarja u mhux obbligatorja. Għalhekk bħalissa naħseb li nwaqqaf l-traduzzjoni tiegħi hawnhekk iżda nixtieq nirreferi għal punt taħari. f'rigward in-Norveġja u tinħares lejn Vicky Ford hawnhekk. U jiena grat għal Shadow Reporters għal kooperazzjoni kostruttiva li kellna hawnhekk. kelli laqat regolari ma' shadows mill-gruppi politiċi kollha, kelli skambju ta' informazzjoni tajba ħafna, għaliex l-anti hawnhekk huwa li niżgura li jkun hemm bidla paradigmatika biex ikun hemm aktar flessibilità l istati membri u jiena konxu bisħieħ li tkun ta' benefiċċju li nilqaw il-punti li jitqajmu minn kollegi oħrajn stadju bikri kemm jista' jkun. Nittamel id-danamentu fil-proposta tiegħi u jekk dan mhux il-każ jien lest nilqa u nqis xi punti oħrajn li l-kollegi jistgħu jkollhom. Thank you very much. Grazie. E shadows. Grazie, President. mandiex ħafna xinżit wara din il-prezentazzjoni tal-rapporter. Fl-opinjoni tiegħek proposta tal-Kummissjoni tal-Kumitat ta' min napprezzaw għax qed timira l-armonizzazzjoni ta' sistemi eżistenti u anki lejn il-protezzjoni tal-konsumaturi u semplifikazzjoni Eh, anki dawn huma kollha affarijiet importanti ħafna. Un dan ma jfissirx però rridu nistabilixxu standard illi għandhom ikunu gwali għal kulħadd, ma rridux naqas neżagġeraw fl-armonizzazzjoni, għax fil-fatt hemm differenzi bejn l eh, li setturi tal-banek fl-istati membri differenti u dawn id-differenzi għandhom għandhom ikunu inklużi f'din il-proposta. Bla dubju l-aspetti pozittivi ta' dawn is-sistemi ma nistgħux neħom. Per eżempju l-iskadenzi tal-ħlas, il-proposti tal-rapporter irridu naqsuha għax miex ħaġa realistika kifini anki lan tal-1.5 E, fil-mija ta' depositi koperti, dan u dan iċifra jolja wis. U anki ċifra tal-kontribuzzjonijiet ma tikkorrispondix għal-realtà. Fuq il-riskju e, teorikament e, il-proposta ja valida, però bat irridu u xrabta hemm bejn l-artikoli l ohra differenzi bejn is-sistemi differenzi hemm bżonn eh, bejn is-sistemi differenti hemm bżonn insemmuhom, però forsi mhux ħaġa prattika li nagħmlu issa u ħaġa oħra li nixtieq ukoll ngħid hija illi eh, it-tentativi li li nġibu eh, l-armonizzazzjoni għal kull kostu ma gbar wis hemm bżonn ikollna xi ftit flessibilità Peter Simon għal kif jixtieq jissolvihom dawn il-kwistjonijiet. il kwistjonijiet u bekku għaproduċa produċa approċ bilanċat biex etjati kem kemm sikuretta u protezzjoni għal dawk li jagħmlu depositi u fl-istess ħin ma jkollux pis kbir fuq l-istituzzjonijiet u din hija medja tajba bejn il-flessibilità u l-armonizzazzjoni. U, u Peter Simon poġġa standards minimi e, illi bihom nkunu nistgħu nżommu il-karatteristiċi u differenzi bejn stat u ieħor Jina nishti nirringrazzjah li rapporter tal-kooperazzjoni eccellenti li kien sissa Peter Simon ehm, dejjem kien disponibli lejn il-Shadows mill-bidunet ehm, lejn il-proposti ta' l-pożizzjoni tagħna, l-punti kollha importanti minn għal tal-anqas ġew inklużi ma f'dak li għal il-rapporteru dina mhix ħaġa ovvja E, għal daqstant jien nista' la bosta ta' rapporterja ħażla nista' nappoġġa u jiena konvent li ftit dettalji li għad e, għadhom pendenti nistgħu nirsolvu kompromess. Grazzi. Peter, għandek l-ewwel shadows. Mela, L-ewwel net huwa ovvju li fuq il-kriżi finanzjarja il-konsumatur kien imħasseb bil-kondizjoni, bil-situazzjoni attuali u sar u sar waqtu illi natu l-garanziji għal l-investituri u għal dawk li fadlu fuq skala zaħira u rridu natu protezzjoni u għanna natu standard komuni fuq l-Europa kollha, rridu niżviluppaw soluzzjoni għal situazzjoni li tamam ma s-seħqat. U meta wieħed is dawn il-kwistjonijiet huwa ovvju li jagħmel sens li nħarsu lejn il-pilastri biex nagħtu protezzjoni fl-ar Dan l-element u din l-intervenzjoni sħiħa u l-proposta tal-rapporterja idea tajba, approċ tajjeb. Kull, sigurament, s-tejn biex nirsolvu l-insolvenza u l-fallimenti. Irridu namlu assunzjoni bħala punta tlu, sfortunatament. Meta niġu għal għal iktar ħaġa importanti, hemm kazijiet fejn ma nkunux nistaw nsalvawhom il-banek u l-iskema, rridu naraw illi e, e, din is-sistema dan il-mittelf mhux se jkunu disponibbli speċjalment fl-ewwel sena għal daqstant irid ikun hemm skadenza itwal biex niżgoraw illi s-solidità ta' din il-bażi tkun irkuprata. Meta wieħed iħares lejn situazzjoni fl-Ewropa kollha u din tinkludi anki situazzjoni differenti li jem fil-Ġermanja. U meta nqisu li jem din il-garanzija ta' 100.000 euro, u il fat li nobbligawhom li jamlu dan u xej iktar u importanti għaliex fl-modi aħna rajna li kienem hemm eh, tfixkil tal kompetizjoni de facto u disen huwa E, volontarjament jistaw anki imorru e, l lem minn din il-ċifra u din rridu najdu għabċar, però il-protezzjoni istituzjonali ma diċ tkun marbuta mal-riski inerenti li ċerti istruzzjoni jitando, ma rajnijom dawnek e, kem differenzi fil- fil-krizi rajnijom, rajna il-banek reġjonali il-Finlanders kienu għedin jaħdmu uh, f'żoni ta' riskju aċċettabbli. Eh, u nafu wkoll li hemm każijiet li meta niġu għaddunkwe ma nistgħux nistalvawhom dawn l-istruzzjonijiet. Nationalen Aufsichtsbehörden zukommen, zu prüfen, ist das eigentlich äh, die sind die institutsumfassenden, die, die institut sichernden Mitglieder. Niġu għal-autoritajt ta' supervizjoni biex nizguraw il-protezzjoni li tenata mill-istituzzjonijiet fuq livell nazjonali għanna nikkonsidrawhom mill-qrib hekk mhix garanzija tal-istituzzjonijiet jekk istituzzjoni jew oħra tistax forsi tibqa' barra minn din il-skema. Se jkun hemm possibilità li eh, nsemmuhom dawn l-istituzzjonijiet li mumiex għall-altezza u inkunu nistaw eh, forsi forsi għom, però mżon nitkelmu fuq dan affarijiet. Imbagħad hemm każijiet eh, hemm fondi ta' tfaddi l rridu naraw eh, fejn is-sistema se jkun iktar u miktar u għek kux suffiċenti għax għatimur li lemmen dak li għet nitolbu ħna bħala garanzija u nistaw naraw kux għacċettabli bħala rizultat barra minn dan. Issa, il-rapporter u anki il-kellim li t-kellim qabel kopra e, il-punti kollha essenzjali li jiena nħoss li hemm insemmu. Anki il fat li fxie ftit snin jista' jkollna din il-payout ta' ħames eh, tijem u nkunu nistaw nimxu namlu progress biex nqasruha eh, din il-kadenza. Għatiridu nirfinaw għada xejn il-proposta, pero sejrin fit-triq tajba u nħossi li miexin b'suċċess. Grazie. Spanja. Sven. Jiena marriċ nirrepeti dak li tqal, però hemm xi punti li nixtieq għajem li jistgħu jkunu eh, zidiet fuq dak li qalu kellim oħrajn. Minna ħatija kriżi finanzjarja u li spjega li smajna minn ċerti stati membri u ċerti gvernijiet u minn l-Unjoni Ewropea fuq għaliex il-garanzijiet ta' depozitu għandhom jiġu għandhom jiġu motija mħabba in-natura ta' ċerti depositi fis-suq finanzjarju. Pero fl-istess ħin fuq garanzija ta' depositi fis-sistema bankarja din hija ħaġa illi marbuta ma' ħafna avvenimenti Eh, nitkellmu fuq il-100.000 euro għal regolamentazzjoni tal-skema tad depositu li għandha tiġi motija, però meta mbagħad naraw x'se jiġri mal fil-banek bar, aħna nafu li hekk wieħed minn dawn il-banek jispiċċa fit-trabel, allora din l-iskema ta' garanzija ta' depositu mux se tiġi koperta u sen waslu għal proċedura mbat illegali u ma nafux fejst se tispiċċa din u din hija riżoluzzjoni bankarja e li suppost koprija din u din hija anakronizma. U nħoss li ma nix Problema, ma nafux kif l-iskema ta' garanzija ta' depositu eh, eh, jħsejġu x'motija lill-konsumaturi u kif is-sistema se jinżamm. Eh, naħseb li hemm nuqqas ta' koerenza hawnhekk. U dinan nħossi li mhix ħaġa feliċi. Il-kelima għabel għalu li mandiġ tkun ħaġa eh, bil-fors di eh, vinkolanti għax għet jipenalizzaw pratikament dawk li għet jamlu xogħol siwi. U eh, nabżon nħarsu li l-inċentivi biex inkunu nistaw nħedġuhom il dawn n-nis biex joħorġu b-mizuri preventivi u mux jikorreġu zbalji l-iżbalji ta' qabel. Il-rapport li għanna qoddimna jirigwarda xirda tal-riskju. Jiena ma nafxek dan u ix jati stampa ta' situazzjoni reali. Jek konna bank, jew uh, retail bank, għandu profil ta' riskju inqas minn dak ta' banka ta' investiment u Eh, u jagħmel attività differenti. Aħna irridu ehm, nistaqsu, jina qed naħseb l-artiklu 11 hawnhekk, irridu niċaraw jekk din differenza fil-risk profile mandiġ eh, tirrifletti anki fi sistemi ta' garanzija. Ehm, nirringrazzja l-Shadow Rapporteurs u l-Rapporteur għal disponibilità tagħhom U nistenna bil-ħerqa it-komplija tal-ħidma u jena u kol kurjus biex nisma eh, xini għal-opinjoni tal komissjoni biex na nkonnaf kif se norbtu din il-kwistjoni tal-garanzija ta' depositi mal-sistema ta' banking resolution. Viki. Grazie. O grazie kolli rapporter illi investa ħafna żmien u ħafna eh, ħsieb f'din il-kwistjoni daqshekk importanti. Naturalment kien hemm eh, flussi ta' flus bejn pajis u ieħor fil-periodu ta', garanzija mħabba din l-iskema ta' garanzija ta' depositu illi waslet ukoll għal kriżi totali ta' suq intern possibilment eh, hija anki ħaġa sfortunata li memx iktar eh, diversità territoriali bejn ix-shadows. Ah, ah. Għax hija ħaġa Eh, ta' tħassib illi ċerti affarijiet jista' jkollhom priorità ikbar minn eh, f'pajjiżi oħrajn. Dak huwa dak li qal ministru tagħkom fuq il-banek u jiena nittama li mhux kulħadd eh, fil-Ġermanja se jkollu jitlob għabbażi ta' dawn l-iskemi. Jiena naħseb illi hemm bżonn hawnhekk lil pajjiżi l-oħra Eh, nġibuhom fuq naħatana ah, Ħafna drabi eh, n-nies jaħsbu eh, illi għaw influenza ġermaniza u jew ingliza u jista' jivota kont u għandu jivota kontra u ma m'għandix ikonna dan l-atteġġament, għandna nipprovaw ntejbu situazzjoni. etkom ħaristu anki lejn l-iskadenza, jina naqbel illi 20 ġurnata u periodu twilwis. Ħames tiem u għasirwis. Issa ma nafux jekk aħna Għaw stani votaw ħamsa mbat nispiċaw mill-li konna seba tijem, metan iġu fi trialogu. E, Jena, femt, fuq il-kustjoni ta' limitu anki ta' ċifra, ma fuq il-kustjoni kwestjonijiet prattiċi. Dawk nies li jixtiequ jiverifikaw jekk il-banka e, e, affidabli u lej irridu jridu eh, jiverifikaw jekk jekk fil-fatt għandhom dak flus jew le jekk fil-każ ta' divorzju eh, u dawn il-kwistjonijiet kollha wieħed irid jivverifika kemm hemm fondi fil-kont. Il-1.5% ta' kull depositu eh, hija kwantità kbira ek namlu analizi storika fuq kemm huwa probabbli li se jkollna inħalsu, mhux se inkludi l-fatt li aħna diġà qed nittolbu il-banek li jżommu likwidità eh, sinifikativa. U issa se nitolbu biex jżommu iktar likwidità u kapital għal dan, dan il-garanzija ta' depozitu ma nistawx għal daqstant inħarsu storikament u naraw eh, kem se jkollhom iħallsu għax qed inħarsu anke lej forom oħra ta' protezzjoni wkoll. Hemm sistemi differenti fl stati membri differenti. F'ċerti stati membri forsi tkun ħaġa aktar xira li wieħed eh, dawn il-finanzjamenti nagħmlu ex ante u mhux ex post. Però mhux jista' jkun li mhux għal kulħadd japplika da. Grazzi anki tal-fatt li daħalt il-kwestjoni tal- eh, ċifri eh, eccezjonali meta jkollok per eżempju eh, nar eh, fil-fdarek u un bat l-insurance ma sax tħallas il-bank għandu jkollu il-possibilità ta' kopertura, ehm, però ma nafx għaliex għanna nħassu miljuni ta' ta' sterlini biex ikonna l-istess tip ta' depositu, ma nistawx inħallu un bad dawn il-depositu anki għal sena sħiħa, jien naħseb li 12 il xar huwa periodu twil wis. Is-soluzzjoni li qed tipproponi biex eh, biex nitrattaw self transkonfinali tajba mandux ikun automatiku grazzi fuq il-kwistjoni ta' Norveġa u forsi nistaw nkunu daċċen iktar flessibli anki minn Norveġiżi u ma, mantanċ tantx għandhom banek u ma eh, banek biss għal residenti fil-pajis u ma japplikaw ir-regoli tagħna kolla u e, e, n-nis normalment għandhom depositi kbar, għal daqstant ikuma għal residenti bis e, u għabbarra mill-Unjoni Ewropea, għal daqstant mm, kollu sew. E, Fuq l-autoritajiet lokali un bat ma tantx jena narom pozitivament. Aħna nixtiequ li il-politiċi lokali jridu e, jgħodu daqsxejn iktar attenti, kena l-kas ta' Northern Rock li ma kienx ħaġa pożittiva. Jekk jekk qed nitkellmu fuq villaġġi żgħar, allora 100,000 euro. E, e, noħorġu bi soluzzjoni toħrajn fuq il-brand names e, emendi e, grazzi tal-li provajt irsolvi problema lokali tal-Renju Unit u jider li irsolvejnija din il-kwistjoni mod differenti. Umbat il-kwistjoni ġermaniza jina nifem perfettament u, u jina disimpatija għal dawn l-iskemi ta' garanzija reċiproka u e, jiena naf li inti trittajt li tizgura li jem l-istess tip ta' finanzjament bħal postijiet oħra. Pero jek jiridu li konna skema ta' garanzija reċiproka li tippermettilna eh, eh li tamel bailout għal kumpanija eh, eh, li daħal iktar kapitali f'bank li msejra ħażin, allura dinja kwestjoni ta' riskju kompletament differenti meta tqablu ma' riskju illi inti ikollok meta tagħmel bridge bank. Minna li għadawnu ma' l-emendi 28 u 29, jek inti qed li aħna nistaw nużawhom dawn il garanzije reċiproċi biex natu eh, kapital eh, biex uh, nżommu bank f'attività, allora ħagġa differenti illi nużawhom għal likwidità waqt wind up. Jekk għanna riski differenti, allora memx għalfejn nibbenefikaw minn din il-waiting zero risk skont l-artikolu 8.80.8. Eh, jena għalija ma importax jekk inti trid li eh, ikollok il is-sistema tiegħek biex jiggarantixxi bank li mhux se tajjeb ħafna kif nifhimha però mbagħad għandu jkollok kapital biex tkopri dan it-tip ta' riskju. Għax din ħaġa differenti, rridu niżguraw li nistgħu eh, ikolna kondizzjoni tindaqs fis-27 pajjiż kollu kollha. Jiena provajt nifhem dak li kon qed tipproponi. Eh, hemm ħafna kwistjonijiet grazzi tal-kooperazzjoni l-aħar punt hija ħaġa sfortunata illi traduzzjonijiet Eh, ta' dan il-dokument waslu da' lodu biss fil-lingwi l ohra Aħna l-versjoni Ingliża eh, rċevejni għanar il-ġimgħa flaxija. Eh, imma dinja ħaġa ġermanika zejet, jena nixtieq nkun nista' naħdem iktar ma'kom, però għandi bżon l-istrumenti biex nkun nista' namel dan. Pero jgħamil tajjeb għal biex nitgħallem il-lingwa. <laughs> Ma nistax Eh, nil-menta fuq dan il-punt. Mela, mela, speċajna issa dan l-iskambju minnajr mikrofonu, grazie ħafna. Got a speaker's list. All right, and I'm on it. For once. Għandi lista ta' kellima u għet insegwija. Jena, rritin nżid xaħġa. E, illi għal-qalbi. Illi fil-direttiva oriġinali kienet toġobni ħafna fl-artikolu 12 u 1b. ċoħe, e, kont ta' ċirkostanzi speċjali għal da' stanta li jem fil-emendi ta' kom 20 u 41. Jina għandi l-pozizjoni differenti minn dik ta' viti, jina dina toġobni ħafna għalix nift Takar eh, eh, eh, li zammejt ħafna nis u telliftom l-aeroplani meta kellna fit trialogu l aħħar u dan qed juri kemm jiena determinata fuq dawn il-punti għax bajt niddiskuti. Jiena ħoss din il-limitazzjoni ta' 12 xar tista' toħloq problemi speċjalment jekk aħna inħarsu lejn executor account u ma ma triċ ma wieħed ma jriċ illi eh, il-nies ikunu jistaw iċal u l-flusom f'pajjiżi differenti eh, fejn sibu ruħom f'sitwazzjonijiet diffiċli. Għal daqstantina kont nikonsidera li din il-limitazzjoni ta' 12 xar f'dan il-kuntest tista' toħloq problemi. Għal daqstantina bilt, jek inti għandek għandu kontroll tal-kont u jista' jċaqla eh, il-flus minn post eh, għall-ieħor u jistaj kollok ħafna kontijiet fejn tista' tpoġġi ħafna flus jekk għandek ħafna flus fil-fatt, però din mhijiex alternativa eh, disponibbli għall executors għal daqstant jekk inti ma tistax tirsolvija din il-problema, il-soluzzjoni għal wieħed jixtri CDS minn banka. Dan huwa dak li Peter, jina manix namel eh, jokes, eh, jina għan itkellem ċar. Wara Northern Rock fir Unit, kienem ideja li ma stajnix eh, nafdaw fċerti banek għax kienu zar, pero flimkien kellom ħafna flus illi e e, e, e, daħlu minn depozituri differenti. Inti ma taħsibx li għandhom bżon ta' iktar attenzjoni u mux inqas attenzjoni e, dawn il-banek u rridu nikkonsidraw approċ armonizzata għal proċess kollu biex nizgoraw illi il-finanzjamenti għall iskema ex ante nizgoraw li għat jużaw risorsi suffiċenti eh, biex nevitaw li l-garazzji se jkunu kollha xorta. Dan u l-pont tal-likwidità illi ċerti stati membri jistaw jiproponi jek inħallu eh, lokal eh, pozizjoni differenti. Jista' jkun li ma jkollhomx l-istess għan l-istess aspett jina rajt li spiegel l-lum eh, online u ma nafx jekk il-banek eh, ċerti banek jistaw ikunu l-krizi li jmiss eh, ma nafx kemm veri il-dikow. Jiena ninaqat ma dak li għallu il-kelima ta' qabli li tkellmu fuq il-fatt li l-ekonomija tal-krediti għandhom territori speċjali, batem xuħut illi eh, eh, eh illi fil-fat eh, joffru riski zar. Għal daqstant hemm oqsma illi għandhom riski, ġibu riski zar maħħom, per eżempju dawk jena nishtiq nisħa fuqhom speċjalment ma nitkellmu fuq il- eh, motivazzjonijiet fil il punt tal-proposta li se nisprimi anki bħala emenda. U hemm bżonn ukoll ikun hemm dispożizzjonijiet differenti għal dan it-tip ta' osma. Dan punt ieħor li tkellimtu fuqu il-1.25 fil-mija ta' livell minimu nħoss li miex ġusta għax mhux qed inkludi dawk il- Eh, tfaddil li kienu qed jirrappreżentaw garanzija għal dawk it-tip ta' banek pereżempju u anki dina se nippreżenta bħala emenda. L-istess ħaġa fuq dak li għandu xjaqsam mal-kalkulu tal-ċifri li għandhom jitħalsu. Għandi proposta bħala perċentuali u dana biex ikun skont l-artikolu 11.3 jiena nishti nesprimieħ. U anki dana sen esprimieħ bħala emenda. Grazzi. Grazzi, Udo. Jena nishtiq najt lil-kollegi li kull darba jena mmur nħares lej dispozizjoni ta' Basilea u kull darba nirċevi proposti minnant il-Kommissjoni, jiena eh, eh, niħu l-impressjoni li aħna edin nitkelmu biss fuq dawk li qatt maħal u problemi. U għat li ma natux attenzjoni lil dawk li minnaħal l-oħra eh, għandhom problemi kbar. Għal daqstant jiena najtu nerġa' ngħid li il regolamentazzjoni finanzjarja għandha segwi għan, ċoħe illi intejbu s-situazzjoni tal ekonomi reali, illi intejbu l-access tal-finanzjamenti u illi ikunem il-possibilità illi l-istabilità tal-istituti finanzjari tiġi garantita. Jekk aħna nipruvaw inkunu kreativi sabarra, biex niprovaw nigarantixxu diversità ta' sistema bankarja jekk għax hekk sistema eh, għandu forma waħda jiġi huwa faċli li jattakkaħ. Hekk iridu aħna eh, li tkun hawn din id-differenza, però f'istess ħin jrid ikun hemm standards ta' sikurezza eh, omogenja fuq livell Ewropew, allora din l-isfida hija komplikata ħafna. U jiena nixtieq nifraħ l-rapporter għax mid-diskussjoni li eh, kellna sissa il-kollega rapporter jista jiftaħ approċċ alternativ li jipermetti illi jiggarantixxi iktar eh, sikurezza jekk aħna rnexxinna f'dan lan, allura dan ir-rapport ikun importanti ħafna u jgħadda l-istorja u naraw kif b'dan il-mod eh, li qed jipproponi u nistgħu nagħmlu progressi. Jiena nittama li l-Kummissjoni tagħna eh, jirnexxina si pożizzjoni komuni il-Kumitat tagħna. Anki jekk eh, ħaġa diffiċli, ma jena żgur li huwa possibbli. Għal daqstant jena nirringrazzjah il-Peter Simon u il-daw kollha illi taw il-kontribuzzjoni kreativa tagħhom. Grazzi. Essa nishtiq nisma minnant il-Komissjoni u fl-interess ta' trattament ugwali tal-koleġislaturi jena nishtiq nisma minnant il-Komissjoni il-dokument fuq il-dokument li ġimressa l-grupp tal-Kunsill. L-idea edha fidejom u jena nishtiq li kolli garanziji li dawn se jindbatu l-koleġislaturi u li forsi jista' jkonna taqsira malajr tal- movimenti l-ġodda jekk għandna rappreżentant tal-Kummissjoni hawnhekk li huwa eh, f'pożizzjoni jatina dan kont. Grazzi ħafna tal-li tajtni il-mikrofonu. Jiena ma nixtieqx nidħol fid-dettall fuq dokumenti illi ġew prezentati lil gruppi ta' ħidma tal-Kunsill. Mod speċjali dawk id-dokumenti ġew mibgħuta anki lil rapporteurs għal daqstan dawk li huma interessati suppost għandhom fidejhom dawn id-dokumenti. Jiena nixtieq nagħmel referenza għal Ehm, kwestjoni li eh, referajna li għax hija rabta bejn ir-riżoluzzjoni tal-banek u l-iskemi ta' garanzija ta' depositu. Jena nixtieq ngħid l-ewwel net li rabta teżisti ġa fil-proposta tal-Kummissjoni għaliex il-proposta tal-Kummissjoni tajt eżattament li l-fondi kollha tal-iskema tal-garanzija ta' depositi jistgħu jiġu użati biex jiffinanzjaw it-trasferiment ta' depositi f'istituzzjonijiet oħrajn. L-uniku limitu f'dan ir-rigward u l-spiża ipotetika tal-payout, imma dan huwa l-uniku limitu. Jekk il-flus jista' jittieħed minn eh, ejjun oħrajn, eh, altrimenti m'hemm l-ebda problema. E, din il-trasferimenti għam miżura ta' rizoluzjoni. Xi fisser il-trasferiment ta' depositi? Fisser li il-depositi jiġu trasferiti minn banka, minn entità legali, għal banka oħra, għal entità legali oħrajn. Jekk hemm merger bejn iż-żewġ banek eh, ġo waħda minn tnejn jew ġo bank terz, allura il-debitur eh, jitbiddel il huwa depozitur għal bank għal stantem trasferiment ta' depositi, anki jekk bank eh, tinqasam u jkun hemm bank tajjeb u bank ħażin. Eh, u l-bank il-ħazin eh, jala u l-bank tajjeb ikopli jaqdi il-konsumaturi u jbidda l-ismu. Jekk eh, involut Bridge Bank, l-istess ħaġa, trasferiment ta' depositi kif għamlet ir Unit, per eżempju, wara l-krizi ħadu modelli dan it-tip għal daqstant eh, depositi joħorġu minn banka ħażina ġo bank tajba u f'dan il-każ eh, hemm trasferiment ta' depositu minn entità legali għall-oħra. Dan kollu huwa ġa kopert fil-proposta tal-Kummissjoni. U aħna nafu illi hemm ħafna kritika smajnija issa u smajnija anki mill-stati membri u mill partiti interessati. Illi infatti ma kienx possibli li wieħed jadotta il-proposta ta' rezoluzzjoni tal-Banek u eh, l-iskema ta' garanzija ta' ripostu fl-istess ħin. U najt, għalix, għalix aħna inna għaddejim dawn l-iskemi ta' garanzija ta' riposti ta' għal 15 sena, imma l-Bank Resolution hija ħaġa illi fl-Europa jina diskutu bis sentej u tliet snin għal daqstant għanna bżon ta' iktar evidenza, iktar ċifri, bżon namlu konsultazzjoni mal-parti interessati kif għamilna ġa fuq l-iskemi ta' garanzija ta' depositu. Però kienu diġa disponibli dawn id-data għax kellna diġa sistema, kellha anki direttiva u ila eh, din id-direttiva. Issa jekk li l-partiti interessati, il-parlamenti u l-istati membri jixtiequ jinaqdu fis sinerġija tal-iskemi ta' garanzija ta' depositu u anki e, eh, jaqdu għamal Eh, risoluzzjoni tal-banik, aħna lesti najnu għad il-ħagġa, x'din hija teżisti ġa fil-proposta, u aħna nkunu kontenti li nkunu nistgħu nesplorawhom dawn is-sinerġiji iktar biex nkunu nistgħu nevitaw illi il-proposta tal-iskema ta' garanzija ta' depositu tiġi blokkata għax jista' xi wieħed jgħid li aħna ma rridux ndeċidu issa għax jista' jkun hemm illi u mbagħad iktar tard ikun hemm kondizzjonalitajiet differenti fir-riżoluzzjoni tal-banek. Aħna qed nipprova nagħmlu kull ma nistgħu biex nevitaw din is-sitwazzjoni u qegħdin naħdmu kostruttivament mal-kolleġislaturi. Grazzi. Grazzi. Grazie ħafna. Issa bħala forma. Nishtiq insaqsi kitkom tibatu dejjem dawn id-dokumenti li segretarjat tal-Ekon biex maħna nizguraw mbagħad li asmuhom mal-membri kollha interessanti għax inti smajt illi persuni li mhumiex rapporters u laqas shadows u jistgħu jkunu interessati f'kwistjoni bħal di. Peter, tixtieq tirrispondi? Mhux fit-tul, għax għadba għanna żewġ punti fuq l-agenda. Grazzi e, li kollegi kolla l-kontribuzzjonijiet li kienu ċari. E, Xi komment fuq e, id-dettalji illi semmew. Viki qed tajt illi qalet illi Mm, jista' jkun li eh, eh, l approċ se jkun jew Ġermaniku wis jew eh, Ingliż wis. Jiena ma naħsibx. Mm, tkellimna aħna fuq l-introduzzjoni ta' elementi komuni u dana jista' jkun anki mm, jirrifletti anki situazzjonijiet fi Franza Eh, situazzjoni hija differenti meta nqisu eh, il-banek amministrativi fil-Ġermanja, eh, l-entitajiet amministrativi fil-Ġermanja li m'għandhomx esperjenza b'dan it-tip ta' depositu. Fuq iċ-ċifra 0.1 fil-mija E, il-ċifra ġenerali tista tkun olja ħafna, ma l-proposta tiegħi ti prevedi li naslu għal 0.1 fil-mija 1.5 fil-mija fi 15 sena biex inkunu nistaw Umbat l-inkludu anki il-pis fuq il-banek. Jina nifem. Illi hemm anki sens biex inkunu nistaw namlu prevenzjoni ta' Eh, kompetitività bejn l-istituti finanzjari differenti jew istituti ta' kreditu jistaw ikunu eh, iktar stressati minn din il-dispozizjoni u aħna nirdu nevitaw anki li jkun hemm tfixkil tal-kompetitività. Però meta nqablu mal-banek gbar ekstra eh, Europei irridu niprevedu anki li jkun hemm pis ekwivalenti għal eh, istituti kbar europei. Aħna eh, dak li nanteċipaw hija l-aħjar stabilità possibbli ta' sistema dan huwa l-antana u din l-istabilità, l-aħjar stabilità possibbli għanda tiġi kwantifikata. Jekk jiena eh, eh, sen eh, sen irrinunċa għal 1.5% u nasal għal 2% għal 1%, allora nkun qed innaqqas din il-possibilità b'terz. Jiena qed nitkellem allora fuq 15 il-sena ta' adattamentu mhux 10. U dan qed jirrigarantixxi 0.1% ta' bħala Eh, bħala pis lineari għal daqstant il-pis għal jkun bat se jkun l-istess sena wara l-oħra. Inkunu għedin intawlu l-periodu biss, imma l-pis sena wara sena se jibqa l-istess. Għalek ma rridx nabbandona din dan l-approċ. U bat fuq dak għandu xaqsam għalek sante ex Fil-modi kien hemm sistemi ex Illi eh, aħna ġa eh, użajnijom, ma il-krizi urid, illi eh, jista' jkun li kolom effett perswaziv, però il-wieħed ikun ċert li għandu dawn il-fondi għad dispożizzjoni anke meta jkun hemm kriżi qudiemna il-wieħed ma jistax ibassar, uh, dina hija ħaġa ħafna iktar importanti. Għax aħna rajna li ma kien xem fil fat possibilità ta' rifużjoni eh, fuqta tal-depozituri eh, tal għax l-istituti kienu insolventi. Għal dastant kull ċittadin għandu e, il-sistemi e, tiegħu ta' tfaddil għal-pensjoni, għal biex jixtri xi ħaġa xar wara xar, sena wara sena. Anki l-banek għandu jkollhom l-istess common sense illi e, jużaw dawk li fadlu privatament, il-ċittadin li jfaddal. U bat fuq il-kwistjoni tal-kalkolu tal-kontribuzzjoni tal-banek individuali, il-Komissjoni resqet proposta illi jena accettajt mod ġenerali bħala modell ta' referenza illi il-pajis jista juża biex jikalkola kemm eh, kemm jista' jiġi mħallas mill-banek individuali. Il-swiq huma daqshekk differenti fl-Ewropa, li aħna rridu nigarantixxu flessibilità akbar. Hemm swieq bankari, mingħajr ma nsemmi liema, illi illi eh, huma uh, mumiex interessanti jek nistanajtek, għax huma qed iżommu ruħhom fuq l-istess livell meta niġu għal eh, eh, espożizzjoni ta' riskju. Hemm situazzjonijiet estremi, per eżempju il-Bank tal-Iskozja, eh, il-Bank of Scotland, istituti oħrajn finanzjari, ma nafx hekk il spread li huwa previst mill-Kummissjoni u ix spread realistiku. Għall-Istati membri hemm possibilità li jkun hemm spread iktar wiesa' u dana jista eh, ikun bejn 10 sa 300 eh, tal-risk profile tal-bank, pero dana hemm bżonn fl-istati membri, mux arbitrarjament. Imma skont il-paragrafu 11 3 illi jiddeċidi kif se jiġu kalkolati il-kontribuzzjonijiet tal-istituti singoli. Għal daqstan ta' bazi ta' standard Ewropej, però bl-ikbar flessibilità possibli. Grazie. Grazie għavna. Issa għanna skadenza għall-emendi 31 e, ta' marzu, konsiderazzjoni tal-emendi l-20 ta' april, il-votazzjoni 10 ta' Mejju, plenarja ta' ġu ta' Lulju. U issa nistaw nimxu għal punt 17 eh, fuq l-agenda illi huwa il-garanzija, skema ta' garanzija tal-assikurazzjoni, u issa il-rapporter huwa Peter Skinner. Uh, Grazzi, dana jorbot eh, mal-diskussjoni fuq l-iskemi ta' garanziji tal-depositi imma l-assigurazzjoni miex eh, bħal uh, bank tal-banek. Imma għaw min jaħseb illi mandux ikunem xi garanziji partikolari għal prodotti tal-assigurazzjoni jina ma naqbilx għaliex naħseb illi ħafna minn dak li jistennew il-ċittadini tagħna llum huwa li jkun hemm xi ammont ta' sigurtà u li l prodotti tagħhom ikunu jistgħu um, jatwom il-benefiċċji illi huma jkunu eh, tamaw illi xtraw. Wieħed jista' ovvjament eh, iħares lejn l-Equitable Life illi kienet eh, esperjenza li aħna kellna dan l-aħħar fejn aħna rajna depożituri f'ċerti stati membri li b'diffikultà kbira kellhom eh, eh, saru jafu min kien ir-regolatur u lil min kellhom jirrikorru biex jagħmlu xi talbiet. Għalhekk hemm bżonn illi ikun hemm xi ftit ta' regolazzjoni hawnhekk. Id-dokument ta' ħidma tal-Kummissjoni jimxi fid-direzzjoni tajba u naħseb illi jiena nista' naqbel mad-direzzjoni ta' dan ir-rapport. Imma għandi ukoll xi diverġenzi fil-mod kif nara l-affarijiet fil-waqt li jina nħoss li hija tajba illi ikonna intervent min-naħa tal-Unjoni Ewropea, ma naħsibx li tkun idea tajba illi jkollna skema ta' garanzija tal-assigurazzjoni tal-Unjoni Ewropea il-fat li per eżempju jkun hemm xi falliment ċerti pajjiż eh, u nibdew nindirizzaw din il-problema naħseb illi nkunu qegħdin ehm, nippruvaw naħtfu wis, irridu nippruvaw nagħmlu wis, għalhekk hemm bżonn li nagħmlu dak li nagħmlu jkun ikkoordinat, konsolidat u li b'xi mod jista' jissodisfa lil dawk illi għandhom polza tal-assigurazzjoni f'kull stat membru tal-Unjoni Ewropea. Jiena nemmen illi għanna namlu pressjoni fuq il-supervizur nazjonali. Ma nistax kull, ma nistax kull darba noqoddu infittxu soluzzjonijiet eh, fuq livell Ewropew. Naħseb illi il-supervizur nazzjonali għandu l ewwel responsabilta għandu jkun jaf xinu għaddej fil-kumpaniji u għandu jkollu l-possibilità li jagħmel l-aġġustamenti meħtieġa. Dan ukoll jorbot ma' solvenza tnejn Jina nemmen u koll illi għandu jkunem armonizzazzjoni ta' regoli dwar kif dawn l-skemi ta' garanzija ta' assigurazzjoni nazjonali kunu strutturati. Mbatt naraw xi tkun l-esperjenza tal-ċittadini. Min għandu l-Polza fi Slovakja għandu juża l-istess esperjenza jekk jagħmel il-ment minn bank li jkun falla minn pajjiż ieħor u dan għandu ikollu il-possibilità li juża l-esperjenza li jkun kiseb għalhekk hemm bżonn ta' konsistenza fuq il-livell ta' protezzjoni u t-tipi ta' assigurazzjoni illi huma koperti. Jiena naħseb li għandu jkun hemm mija fil-mija ta' protezzjoni għal kull telf potenzjali, ħadd ma jista' jkun jaf li ma' assigurazzjonijiet mixin tajjeb u li ma' le, dan huwa xogħol ta' superviżuri u għal daqstant iċ-ċittadini m'għandhomx ibatu minħabba xi eh, falliment ta' xi assigurazzjoni partikolari partikolari. Veru li l-assigurazzjoni, l-kumpanija tal-assigurazzjoni ma jfallux mill-lum imma kultant jiġri ħafna minnom eh, jitħlu franoff jiġifieri illi eh, huma għandhom il-faċilitajiet biex iħallsu lura lill eh, klijenti tagħhom mhux bħal banek illi meta jkollok problema li tinqala millu malada wieħed imur jiġbed il-flusu mill-bank u ma jkunx jista' imma l-assigurazzjoni tista' tagħmel dan biss irrid jaraw jekk hux affarijiet negozjati jew inkella l-ammont sħiħ jingħata lura. Kumpani eh, klijenti oħra ma jistgħux jidħlu fl-iskema imma dak li jkunu diġà daħlu minn qabel jitħallas jitħallsu. Aħna argumentajna ħafna mal-Kummissjoni fuq il-kwissjoni ta' proporzjonalità u l-effetti li jista' jkollha u aħna m'għandniex id-definizzjonijiet madwar l-Unjoni Ewropea biex naraw x'liema eh, kumpaniji żaru ta' daqs medju huma eh, effettwati u ehm, forsi il-Kummissjoni tista' toħroġ xi proposti oħra iktar il-qoddim imma bħalissa jiena ma nafx kif l-SMEs jistaw ikunu inklużi hawnhekk. Ma naqbilx mal-Kummissjoni f'dak li tajt eh, sejjaħlu upfront ex ante fund għaliex hemm mezzi kif dan jista' jkun iffinanzjat u fondi li qegħdin hemmhekk biex jizguraw illi dawk li għandhom il-polot jieħdu flushom eh, huma uh, disponibbli u huma diġà deskrittiv ħafna stati membri ma mhux bil-fors wieħed issejjaħ uh, ex ante uploaded jew upfront scheme. Uh, u ma naħsibx li hija ħaġa realistika jew fattibbli illi wieħed jipprova jagħmel dan. Issa dwar il-finanzjament ta' skemi ta' garanzija tal-assigurazzjoni hija bħalissa xi ħaġa li taqa' taħt is-sussidjarjetà u għandha tibqa' hekk dejjem jekk l-esperjenza tal-konsumaturi hija l-istess. Mhux importanti kif jopera topera l-iskema imma li regoli huma l-istess għalmelu f'dak li jirrigwarda il-konsumaturi. U importanti li l-esperjenza tkun l-istess. Ma tirdu naraw li l-iskema tkun infasta skont l-użu li se jsir minna Hawnhekk hawn eh, rwol importanti x'taqdi l-EAPA biex tagħmel stress test ta' dawn l-iskemi u toħroġ b'rakkomandazzjonijiet fejn dawn l-iskemi ikunu jidhru illi għandhom xi nuqqasijiet għandu jkun hemm skambju tal-aħjar prassi u rapportar eh, lejn il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar kif huma eh, għaddejjin dawn u forsi għandhom jużaw l-istess assi biex jiffinanzjaw dawn l-iskemi dan niġu lura għalih dan il-punt meta jiena u Peter inkomplu bid-diskussjonijiet. Issa nittama illi eh, diskussjoni twassal għal riżultat mixtieq. Grazzi Peter għal nom ta' Sur Kara se jitkellem Jean Paul. Iva, grazzi, Signora President. Um, Sur Karas uh, uh, jaf ħafna fuq dan uh, fuq del kwistjoni għaddili il-noti tijaw sabiex nista' nagħmel dawn il-kommenti l Peter. Il-finanzjament irrit ikun irrit jirrispetta l-ispeċifiċitajiet tal-assigurazzjoni f'kull stat membru. Hawnhekk huwa jaqbel ma' Sir Skinner u anki fuq il-punt li jmiss jiġifieri armonizzazzjoni minima f'dak li jirgwarda ir-rwol tas-sefol il dawn is-sistemi ta' garanzija tal-assigurazzjoni Eh, iż-żona ġeografika titkun dik tal-pajjiż tal-oriġini, rridu inħarsu lil dawk li eh, jixtru l-assigurazzjoni, ġifir konsumaturi mhux il-kumpaniji u l-ambitu għandu ikun eh, limitata l assigurazzjoni tal-ħajja mhux prodotti li mhumiex ta' dan it-tip. Assur Karras, ir-riski għal dawk illi iħalsu għandu jkun baxx kemm jista' jkun il-kontroll Ewropej u l-Ewropew nazzjonali rrit jissaħħaħ irridu nsaħħu wkoll is-seta ta' kooperazzjoni bejn is-superviżuri u naslu biex ikun hemm implikazzjoni qawwija tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u Pensjonijiet eh, Professjonali il-finanzjament tal- -professjonali, Eh, mill-Kommissjoni għandu jkun ex ante, sur skina għalli li mux favur, s sur Karras jgħid li l-mezz, il-mod ta' finanzjament irid ikun deċis skont is-sussidjarjetà minnaħa tal-Istati membri. s sur Karras jixtieq u jiġbed l-attenzjoni għal dawn il-punti Il-rapport Skinner semmi modelli differenti u s-sur Karas jixtieq li dawn ikunu iċċarati bil-possibilità kemm li konsumatur jiġi rimborsat jew inkella il kuntratt ikun trasferit lejn kumpanija ta' assigurazzjoni oħra sabiex ikun hemm kontinwità tal-garanzija u tal-protezzjoni. tal garanzija u tal protezzjoni fil-dwar ta' dettalji ta' definizzjonijiet eh, solvenza 2 ma' trattat ċerti suġġetti bħal per eżempju eh, il-responsabiltajiet u affarijiet bħal dan u ħafna punti mumiex eh, ċari u għalek ma' rridux għamnek noħol u xiliġi oħra f'dan il-qasam. Ehm, is-sur Karas ma jaqbilx fuq l-intermedjer, l-intermedjarji u li dan m'għandhomx ikunu koperti mill-iskemi ta' garanzija anke dwar l-iskadenza tal-rimbors jew tal-konsumaturi sur karras ħoss illi din l-iskadenza titkun twila biżejjed sabiex tirrispetta eh, s-sitwazzjonijiet partikolari pereżempju meta jkun hemm xi każ quddiem il-qorti Fl-aħħar net is-sistemi ta' protezzjoni tal-konsumatur għandhom jinkluzu jeskludu persuni li jaħdmu direttament mal-kumpaniji tal-assigurazzjoni. Dawn huma xi kommenti li l-Sur Karras xtaqt xtaq jagħmel u li jiena bil-qalb lok. Grazzi. Grazzi ħafna, Ola. Grazzi, Signora President, u grazzi lilek, Peter. Bħassoltu, inti għamilt bieċa xogħol tajba ħafna u eh, jiena veru eh, flejt il-rapport biex nara nsib xie difetti fih f'dan l-abbozz tar rapport naħseb li huwa importanti li inti semmejti li l-assigurazzjoni hija differenti minn dak li huma il-garanziji eh, tad depositi u skemi ta' investiment u eh, jekk wieħed u f'dan il-pakket hemm tliet tipi ta' liġijiet differenti għaliex huma tliet prodotti, tliet affarijiet differenti għall-aħħar. U anki aħna għandna nirriflettu fuq dan kif tagħmel inti fil-fatt fir-rapport. Nisħaq illi jiena nemmen fil-prinċipju ta' home state nemmen illi eh, għandu jkun hemm kompens minimu, għandu jkun hemm massimu ma naħseb għandna nibdew minn livell minimu Għanna niddiskutu kol l-ambitu kif eh, eh, għamilt inti, naħseb li dan huwa essenzjali u naħseb li għanna noħorġu b'definizzjoni, forsi nistaw nistaqsu l-Kommissjoni dwar eh, xem, xinu kopert, x'jaqaf dan l-ambitu, għaliex kif għat inti, għaliex inti pratikament espert, xtip ta' assigurazzjoni huma koperti minn solvenza tnejn u kif se nittrattaw dawn it-tipi differenti ta' assigurazzjoni fuq il-ħajja li huma simili għal fondi tal-pensjonijiet għalmenu hekk jintużaw. U uh, intom tafu illi hemm tipi ta' pensjoni differenti f'ċerti pajjiżi tal-Tramontana illi ħolqu problemi fil-solvenza eh, tnejn u li għandhom nejn ukoll joħolqu problemi hawnhekk għalhekk naħseb illi ta' min ikollna definizzjoni. Inti qed titkellem dwar 100% ta' protazzjoni għal perjodu limitat ta' żmien. Pero fuq dan jina minix konvint, nistenna li tikkonvinċini int, tikkonvinċini illi għalfejn hemm bżonnu dan u għalfejn din hija deċiżjoni għaqlija inti tkellimt ukoll dwar l-estensjoni ta' kopertura għal uh, attivitajiet tal-assigurazzjoni li, li, li kunu uh, ta' frodi u dan mhuwiex inkluż fit-test tal-Kummissjoni. U jiena nixtieq ukoll li inti tispjegali uh, fejn tixtieq tasal b'dan. Għaliex jiena naħseb illi huwa fl-iskema ta' kumpens lill-investituri li intom fir-Renju Unit għandkom definizzjoni iktar wiesa ta' dak li huwa eh, kopertura għal konsumatur. Issa jekk inti qed tipprova tagħmel l-istess ħaġa hawnhekk għall-Ewropa kollha kemmi, naħseb li eh, għandek ħafna spjegazzjonijiet x'tatina għaliex Eh, umbat ma jkunx biss il-fallimenti u frodi imma ħafna affarijiet oħrajn ukoll u naħseb illi għandhom lejn ikun diffiċli ħafna illi najdu eżattament x'qed nippruvaw nagħmlu u naħseb illi meta meta aħna kun qegħdin namlu xogħolna hawnhekk f'dan il-komitat jekk inkunu qed inħarsu l-konsumaturi kollha. Iva veru, imma mill-banda l-oħra xuħut aħna suppost li nkunu responsabbli għal dak kollu għal xi xaffarijiet li aħna namlu ma nistawx nkunu koperti għal kollox u responsabilta tkun zero issa dwar il-finanzjament. jina jina qed niprofa li daħal dan l-element fl-iskema ta' kompensa l-investituri u hemmhekk il-finanzjament huwa ex ante. Jina għandi dubji dwar dan u et nara li anki xoħut mill-istituzzjonijiet l-oħrajn u koll għandhom xi dubji f'dan ir-rigward. Naħseb illi anki aħna hawnhekk għandna għalfejn ikonna dubji għaliex naħseb illi hawnhekk f'dan il-kuntest huwa iktar importanti li aħna jkollna dubji għaliex hekk aħna nistaqsu. Eh, inti tajt eżempju imma kemm fil-fatt eh, kumpaniji ta' assigurazzjoni fallew minħabba frodi eċċetra f'dan il-perjodu u jekk il-kumpaniji tal-assigurazzjoni fil-fatt ħolqux huma stess il-problemi fis-settur finanzjarju, it-tweġiba għalmenu minn safejna fien u hija le uh, ma kellhom xtort forsi għandhom il-potenzjal li għamlu dan imma mamlux dan għalhekk naħseb illi ta' min illi nimxu pass pass id-direzzjoni illi fija miexi inti hija waħda tajba fl-opinjoni tiegħi, imma naħseb illi nistgħu nagħmlu xi emendi sabiex inkomplu intejbu rapport illi huwa diġà tajjeb ħafna. Mikrofonu għal-kellima kjoġoba. Tlet punti ta' malajr għaliex intom tafu ħafna iktar dwar l-assigurazzjoni minni dwar kopertura ta' 100% jina naħseb illi eh, għawnek din hija ħaġa naqra delikata li naħna najdu 100% ta' kopertura jew forsi ta' min illi wieħed inaqqas naqra ftit inqas minn 100% fil-fatt dwar l-iskadenzi għal ħlasijiet għal kumpensi Eh, meta xaħat issarra f'polza eh, il-beħ fuq il-portfolios tijak ibati għalhekk forsi tista' inti titrasferixxi il-polza għal eh, kumpanija oħra minflok ma tieħu l-flus imbagħad it-tielet punt fuq il-frodi forsi nistgħu ngħidu xi ħaġa li jekk il-kumpanija tkun qed tagħmel frodi ma tkun għadha solventi mela jew likwida l-ewwel iridu nfittxu lilha u mbagħad il-fond. Eh, skużawni imma se jkolli naħrab. Grazzi, issa Sven. Mela, Jiena qed nistenna bil-ħerqa li naħdem miegħek fuq eh, dan il-suġġett diġà kellna kooperazzjoni eċċellenti fuq il pakketta ta' supervizjoni fuq skema parallela għal skema ta' kompens tal-investituri u nittamna xinna niksbu riżultati tajbin u nawgura l eh, l kull suċċess u nixtieq illi il-kollega tagħna ikun jista' jingħaqad magħna malar kemm jista' jkun. Jiena issa għandi xi kummenti ġenerali. Naħseb illi hawnhekk aħna għanna tendenza li ma neħdux eh, bis-serjetà problemi li jkunu għadna ma laqtunix. U dik hija waħda mill-problemi ta' dan id-dibattitu li qed ikollna hawnhekk. Kulħadd jaf bil-problemi li hemm fil-qasam tal-banek imma il-kumpani tal-assigurazzjoni bħalissa qed narawhom kollha ħelwin. Ovvjament l-assigurazzjoni hija differenti mill-banek u l-kriżi mhux l-assigurazzjoni il-kumpani tal-assigurazzjoni ħolquwa għalhekk jisħoq l trattament differenti imma ejjew ma ux miti jew leġendi u mill-fema din hija il-fatt li l-assigurazzjoni ma kellhom ebda eh, ma ebda tort fil-kriżi u ma tlaqtux minna. Ejja noqogħdu attenti u narax qed isir x'inhu għaddej fis-swieq tal-ewro u jew nifmu sew x'ġara jew x'kien jiġri mill-assigurat kumpaniji tal-assigurazzjoni kieku aħna ma intervjenejniex u salvajna il-banek. X'kien se jsir minnhom dawn il-kumpaniji tal-assigurazzjoni kieku aħna ma salvajniex il-banek dan l-intervent qawwi monetarju u ħafna garanziji pubbliċi. Anki il-kumpaniji tal-assigurazzjoni investew minn armatant tawkas ta' riski potenzjali fil- uh, swieq ta' subprime u dawn kienu jieħdu daqqa ta' ħarta kbira kieku aħna ma intervjenejniex, jiġifieri li għamilna dak li mhux suppost isir, infaqna il flus privati biex insolvu problemi pubbliċi għalhekk ejjem noqogħdu attenti. Nistgħu ngħidu illi forsi fil-problema fil-qasam eh, tal-banek imma fil-qasam tal-assigurazzjoni di problema ma teżistix. Ejjew noqodu attenti ħafna u nieħdu dawn l-affarijiet bis-serjetà. Għalhekk jiena nixtieq inqajjem żewġ kwistjonijiet differenti. L-ewwel waħda illi rridu noqogħdu attenti ħafna, noqogħdu b'sebajnejn kif għamilna fl-iskemi, żewġ skemi l-oħrajn, mod partikol, li l-kumpaniji huma kbar wis biex ifallu u dan ifisser illi eh, kumpaniji oħrajn li se jkunu skem, eh, membri fl-iskemi jew inkella diġà huma membri fl-iskema. Eh, x'jiġri jekk dawn ifallu jew inkella Għalhekk naħseb illi rridu noqogħdu attenti ħafna u inqisu id-daqs tal-kumpaniji bħala fattur eh, f'dawn l-iskemi. It-tieni net naħseb illi huwa importanti illi nirriflettu dwar ta' tal-eksante u l-ekspost. Jew ma jkonniex fiduċa zejda illi il-sistema tal-assigurazzjoni tantija stabli illi tista wieħed jista' jiġġustifika eh, skema ta' finanzjament ex post. Jina naħseb illi hemm argumenti qawwija anki kontra għaliex pereżempju jekk tfalli kumpanija tal-assigurazzjoni, allura mhix se tikkontribwixxi biex issalva l-anfissa. Dan huwa wieħed mill-argumenti li fil-fema tiegħi huma importanti ħafna għal sistema li tkun iffinanzjata ex ante. Umbagħad huma proċikliki. Jekk ikollok problema kbira fis-swieq finanzjarji u inti tagħmel kollox ex post, f'każ meta il-suq ikun mill-qut blikraf, se jkollok diffikultajiet kbar biex titlob għal kontributi ex post. Għalhekk nixtieq li l-kollegi jaħdu dawn l-affarijiet bis-serjetà raġunijiet tajbin għalfejn fil kwistjonijiet bankarji u fil-finanzjament ex ante aħna eh, nipreferu illi jkun hemm finanzjament ex ante. u ma nifimx għalfejn fil-kas fil qas fil tal il-finanzjament għandu jkun ex post. Jina nara u koll ċertu problema meta nibdew niddiskutu fuq armonizzazzjoni minima jew massima mill-banda un bat il-home and host mill-banda l-oħra naħseb illi irridu nieħdu deċiżjoni. Jekk aħna se nażlu armonizzazzjoni minima, Dan se jfisser illi s-sistemi eżistenti fl-istati membri differenti se jkunu differenti. Allura, jekk aħna f'dan il-każ u fl-istess ħin namlu kif qed jipproponi rapporter eh, għal eh, regolament domestiku l fl-istessu se jkonna atturi differenti ħafna b'livelli ta' protezzjoni differenti dejjem skont il-pajjiż fejn ikunu dan se jagħmel joħloq distorzjoni fil-kompetizzjoni fejn din id-distorzjoni m'għandix teżisti. Għalhekk jiena ngħidilkom li jekk aħna nażdu armonizzazzjoni minima għandna bżonn li nieħdu approċċ tal-pajjiż ospitanti host approach. Nixtieq illi inkomplu niddiskutu dan il-punt jkollna dibattitu ħafna iktar profond uh, anke mal-shadow rapporteurs L-aħar punt li xtaqt inqajjem jirrigwarda l-kwistjonijiet eh, ta' l-kwistjoni ta' kumpani żgħar u ta' daqs medju. Jiena nittama illi fir-rapport aħna nistaw najdu illi jekk aħna inkopru biss persuni naturali mhuwiex biżejjed. Ma rridux dan, jekk hemm xi raġunijiet legali allura mela nista u koll nindikaw dawn il-bidliet legali li jridu jisiru biex dan isir possibli. Dawn huma l-ewwel kummenti tiegħi u dak li interessani l-iktar biex nagħmel taqsira huwa li aħna rridu niżguraw li fl-aħħar mill-aħħar il-kontribut għal dawn is-sistemi isir ex ante li jsir skont ir-riskju tal li tirrappreżenta l kumpanija tal-assigurazzjoni kif konna minna u għadna qabel għal banek u tillet net illi nqisu il-riskju sistemiku b'tali mod illi dawk illi huma gbar u għal daqstant hemm ċans illi jekk ifallu eh, hemm bżonn illi jintervjeni il-pubbliku dan ukoll irrid jkun rifless illi jkun hemm kontributi akbar għal dawn l-iskemi. Nistenna bil-ħerqa li aħna nkomplu niddiskutuhom dawn il-punti għaliex dawn l-argumenti wara kollox għandhom bażi ekonomika soda. Mela, grazzi ħafna u jiena nistenna bil-ħerqa li nikkopera magħkom. Grazzi, Sven. Peter, biex tikkonkludi, Iva, malajr malajr, jena jiddispjaċini li, li nisma li sur Karras ma jiflaħx, Uh, ma nafx ġaralu, forse tistaw tajdu li wara. Ma issa biex nwieġa pal punti li għajjem tinti għannom tijaw, Iva, il-trasferiment tal-consumer eh, transfers, kif semmet Viki ġifiri polza li tiġi trasferita minn kumpanija għall-oħra. Nistaw nsemmu dan fil-rapport eh, dwar jekk għandniex iva jew le ta' eh, niproponu leġislazzjoni ġdida, l-kwistjoni tal-intermedjarji, forsi eh, niddeċedu illi memx bżon ta' liġi ġdida imma xi ħaġa illi tista' torbot ma' solvenza tnejn għalhekk forsi hemm xi biċċa nieqsa minn din l-istampa kollha kemm Forsi nistgħu nerġgħu nitkellmu dwar dan għaliex jidir li li sur Karras jifhem ħafna fil-qasam tal-assigurazzjoni għal daqstant jista' jagħmel kontribut validu ħafna. Irrid ngħid ukoll l-ewenet li grazzi għall-appoċ li esprimejt imma dwar il-mis-selling. Aħna għanna esperienza f'dan għalix eh, din il-kamra Iva eh, votat xaħġa fuq l-Equitable Life li kienem, mbagħad kienem kustjoni fuq dispożizzjonijiet tekniċi u dwar jekk kienx hemm xi er fil-beħ tal-prodotti forsi xoħut minnhom vera eh, xtraw fil-ama imma mbagħad eh, kien hemm ukoll każijiet ta' kumpaniji illi għamlu wediet li ma żammewhomx. Għalhekk naħseb irridu inqisu il-misselling bħala potenzjal għal uh, eh, dizastru nistaw forsi niftemu dwar dan mbagħad immorru lura għal dak li aħna konna votajna fil-każ ta' Equitable Life illi propju uh, kien jiddefinixxi ħafna mill-punti illi huma rilevanti hawnhekk ukoll għaw eh, persuni hawnhekk illi jaħdmu ma jirrappreżentaw Eh, dawn eh, il-kumpaniji dawn jaħbu fil-Franza, fil-Germania, fil-Renju Unit, hemm kumpaniji kbar u żgħar tal-assigurazzjoni naħseb hemm diversità kbira u għal daqstant allura kif għanna nifinanzjaw dawn l-iskemi u x'livell ta' assi għanna eh, nipretendu fil-kas ta' surplus funds eh, dawn huma proprjetà ta' grupp fi stat membru ma jistawx ikunu trasferiti ija dawn huma partikolari għal um, pajjiżi tal-Tramontana ah. imma fl-aħħar mill-aħħar aħna rridu naraw illi ma morrux lura u nħassrux dak illi aħna eh, għamilna fl-modi għax konna kważi il-kol tfartasna biex eh, niprovaw insibu eh, mezzi biex, biex insolvu l-problemi li kena. Imma naħseb illi se, jitqamfdu ħafna nies hawnhekk dwar il-responsabilità. Iva, ovvjament, naqbel eh, il-koll fl-aħħar mill-aħħar iridu nieħdu responsabiltajiet tagħna imma hemm bżonn illi ikun hemm xibka ta' salvataġġ jekk ikun hemm kontratti illi ma jkunux xirqa, hemm bżonn illi jittieq ikun hemm sens eh, responsabilità, livell ta' responsabilità. Jiena nittama li dawn ikunu każijiet ta' sew rari. U dan jorbot eh, ħafna uh, ma' dak li kien qed jgħid Sven u dak li qalu l-oħrajn dwar kopertura ta' 100 fil-mija m'għandniex illi eh, pajjiżi ċerti pajjiżi hemm diġà kopertura ta' mija fil-mija u m'għandniex nitolbu il dawn il-pajjiżi illi innaqsu dan il-livell. Iva, hemm is-sussidjarjetà eh, imma eh, rridu noqogħdu attenti illi s-sussidjarjetà ma twassalx illi mbagħad aħna qed nippretendu iktar u nispiċċaw binqas dwar il-punti li għajem zven, ħafna minnom morbutin ma' Solvenza 2, jiena tassew nishtiq illi morru lura biex niddiskutu Solvenza 2 u naraw il-mizuri ta' implementazzjoni, jekk aħna naraw il-rekwiziti tal-kapital li huma stabiliti f'Solvenza 2 huma differenti għall-aħħar minn dak illi huwa eh, mistenni fil-qasam tal-banek, kemm nixtieq illi kien il-każ irridu naraw xi jkun xieraq x'ma jkunx il-rekwiżit kapitali minimu, eh, xi jista' jkun u meta għandhom jkunu involuti il-regolaturi f'intervent. Ġifieri irridu ngħidu illi Diġa hemm ammont minimu ta' dak illi kull kumpanija għandu jkollha. Issa aħna rridu niddiskutu dwar xem xinu jintuża fil-realta u anki eh, nasab nistaw nikkonkludu li l-affarijiet huma ħafna iktar ikkomplikati. Ejjew naraw ukoll fejn fejn twassalna solvenza tnejn, naħseb illi jekk naqdu dawn iż-żewġ eh, aspetti, naħseb illi ikonna mbagħad stampa iktar ċara u mbagħad nitkellmu dwar ukoll Eh, dwar l-mizuri ta' implementazzjoni li se jitħlu fis-seħ fil-ewwel ta' jannar 2013. Thank you very much, Peter. Grazzi, Peter. L-iskadenza l-prezentazzjoni ta' emendi u għan nofsinar fit-23 ta' marzu dawn eh, jiġu diskussi sal-19 ta' april Umbat il-2 ta' ġunju jiġu votati fil-plenarja. Naddu issa għall-aħħar punt li għanna fuq l-agenda għallum, firri jiġifieri governanza ekonomika globali, rapport Guna Hockmark. Guna? Grazie ħafna, President. Jiena ħan assam la bozz tal-istruttura l-Shadows biex nappoġġa diskussjoni li nixtieq ikolli qabel ma nindirizza l-abbozz ta' rapport tiegħi. Iżda fil-qosor nixtieq ngħid li l-ewwel qabel kollox irridu nqisu l-fatt li l-bilanċ tal-ekonomija globali hija differenti totalment meta mqabbel ma qabel. Ħafna mill-istituzzjonijiet globali ġej minn żmien it-tieni gwerra dinjija u nafu li żvolġu ħafna affarijiet u nbidlu l-affarijiet ħafna affarijiet inbidlu u qed ngħixu llum f'realtà ekonomika differenti. Għandna żvilupp ekonomiku dinamiku li tiseħ barra meta dak iż-żmien kien hemm l-ekonomija globali. Iżda dak iż-żmien l-ekonomija globali kienet l-Ewropa tal-Ponent, l-Istati Uniti u mkejjin oħra fid-dinja. Iżda kollox ma kollox Dawn kienu l-parti dominanti tal-ekonomija globali, iżda llum dan mhux il-każ. Meta naraw kif l-ekonomiji emerġenti qed jiżviluppaw, nistgħu ngħidu li waħda mir-raġunijiet ewlenin wara l-kriżi finanzjarja li rajna kienet propja l-fatt li l-ekonomija globali mamlitx arranġamenti biex tkun tista' taffaċċa l-bilanċi li qed nafaċċaw illum. Qed nafaċċaw bilanċi u żbilanċi u għandna niftakru li dejjem ikonna nisbilanċi. Rajna fexil ta' snin meta rajna l-faqar fit-tielet dinja li kienet parti minn zbilanċ. Blebda eh, investimenti, lebda tkabbir minn parti kbira tal-ekonomija globali. U rajna l-faqar. Rajna bidla u nħoss li huwa importanti li bħala ħafna minn punti ta' tluq għanna niftakru li Dawn l-aħħar 30 sena rajna numru ta' nies madwar id-dinja jgħixu f'prosperità minn biljun persuna għal 4 biljun persuna. U dan qed joħloq ċirkostanzi totalment differenti għal tmexxija globali u għall-ordni ekonomika dinija biex ngħidu hekk. Dak l-importanti issa huwa li fuq livell dinji niksbu affarijiet bħal trasparenza, affarijiet bħal regoli, għall-istabilta fis-sistema finanzjarja nemmen rridu konna ftejm reċiproku dwar il-muniti, iżda anki kwistjonijiet monetarji. Għaliex waħda mill-problemi l-kbar li tnifaċċaw illum kienet propju di u anke meta faqqat il-kriżi li kien hemm politiki monetarji differenti meta naħseb l-Istati Uniti kien rwol mexxej u kienet toħloq problemi bl-affarijiet monetarji tagħha. Mistaw najdu dan l-lum u koll, meta naraw l-affarijiet monetarji tal-Istati Uniti, qed naraw nebbieta ta' problemi l-lum il-ġurnata f'muniti oħrajn f'imkejjen oħra fid-dinja. U għalhekk qed naraw li dawn l-affarijiet jitlu flux jidħlu f'xulxin. Iżda meta niddiskutu l-isbilanċi rridu niftakru wkoll li hemm bżonn żewġ aspetti li joforqu flimkien biex joħolqu l-iżviluppi, l-iżbilanċi hemm il-kwistjoni tal-surpluses u fl-istess ħin għandna nitkellmu wkoll dwar il-problemi ta' deficit. Għaliex ħafna drabi huma deficits li jħolqu surpluses. U nafu li ħafna ekonomiji kienu qed jonfqu aktar u din kienet ir-raġuni wara surpluses li kienu qed jinħolqu f'ekonomiji oħrajn. Meta ma nitkellmu dwar l-Europa qogħdu attenti, iżda ma nistgħux ngħidu li meta mhux qed nitkellmu dwar l-Europa nistgħu noqogħdu lura bidejna fuq żanna. Nafu li d-deficits ta' Ċina huma simili bħal deficits mhumiex simili bħal Is-surplus fiċ-Ċina huwa deficit fil-Istati Uniti u għalhekk importanti li dawn l-affarijiet niddiskutuhom. L-ewwel nett fi rigward l-istituzzjonijiet globali Nemmen li rridu niżguraw li rikon istituzzjoni importanti fil-qafas tal-IMF. Importanti li l-20 ikun l rwol importanti x'jaqdi fir-rigward li nimplementaw regoli marbuta ma' trasparenza iżda anke ma' l istabilta Qed nitkellmu bosta drabi dwar kwistjonijiet bħal solvenza 2 u affarijiet oħrajn u dawn għandhom x'jaqsmu ma' kif nitrattaw il-kooperazzjoni globali u l-istrutturi globali. U nixtieq nimxi b'tali mod biex bekk naraw li l-IMF ikollha rwol aktar ta' istituzzjoni b'saħħitha, jkollha rwol aktar b'saħħtu u jkollna ħafna talbiet u kooperazzjoni globali inkluż il-J20. Blan li jkollna aktar trasparenza u aktar bilanċ ta' modi differenti. Meta niddiskutu l-monita, ma naħsibx li l-kwistjoni ewlenija hija li jrid konna regoli ġodda għal muniti tagħna sabiex niżviluppaw, iżda rridu niżguraw li l-muniti qed jiżviluppaw aktar ir-realtajiet ibbażati fuq is-suq. Ma naħseb li dan ikun punta tluq tajjeb ħafna. Fl-istess ħin irridu noqogħdu attenti biex niżguraw li jkollna disċiplina fir-rigward il-politiki monetarji għax dawn bħalma fil-bidu qed jikkawżaw il-problemi tal-munita ħafna drabi. Barra minn hekk nixtieq inżid tielet aspett. Sabiex ikonna l bilanċ jew żvilupp ekonomiku globali aktar stabbli, irridu naraw il-sistema tal kummerċ dinji għaliex illum il-ġormata hija asimetrika għaliex mhux qed ikollna swieq globali daqshekk miftuħa bħalma suppost għandna u dan u ħafna drabi għaskapitu u żvantaġġ tal-Ewropa u hija spjegazzjoni għal aħna deficits fejn aħna għandna tassew deficits. Kieku kellna kummerċ globali aktar miftuħ fir rigward is-servizzi dan ikun ta' benefiċċju għall-ekonomija Ewropea u jikkontribwixxi għal aktar esportazzjonijiet u naqsu d-deficit u forsi noħolqu anki surplus. U bil-perspettiva globali rridu nagħtu ħarsa wkoll lejn is-swieq tal-bidja għaliex din tista' tkun opportunità għal ħafna pajjiżi fid-dinja eh, li jinqas onja u għalhekk irridu naraw kif um, kemm huma sensittivi dawn il-kwistjonijiet biex bekk konna approċċ aktar bilanċat fir rigward l-ekonomija globali. Biex dan nagħmluh irridu nittrattaw ukoll is-setturi tal-ekonomija globali li qed ikkontribwixxu lum il-ġurnata għall isbilanċi U l-an tiegħi huwa li permezz dan ir-rapport nistabilixxi dawk li huma l-anijiet ewlenin kif aħna nistgħu nikkontribwixxu għal l-istituzzjonijiet globali aħna nabżon mill-2011 il-qoddim. U forsi morru li lin minn dawk l-istrutturi li kellna jew dik il-mentalità li kellna wara t-tini gwerra dinjija meta kien hemm istituzzjonijiet globali li twaqfu li għadhom eżistenti sal-lum. Naħseb li din hija interessanti u hija diskussjoni interessanti, iżda ser ikollha impatt għaliex jekk l-Ewropa tista' tiżviluppa viżjoni realistika ta' dak li nistgħu niksbu fuq livell globali u tikseb strutturi stabbli li jkunu ta' rappreżentanza għal mudell tal-ekonomija globali llum il-ġurnata, forsi nistgħu nistabilixxu wittu triq għal aktar żvilupp sostenibbli u stabbli fil-ġejjeni, meta nħarsu lejn id-dinja tal-lum, anke l-iżvilupp reċenti fil-Ġappun, għandna bżonn istituzzjonijiet globali stabbli. Iżda għandna bżonn ukoll għan politiku biex dan iseħħ li jkun wieħed realistiku. Mhux ħsib biss iżda u sisin soda għall-iżvilupp ekonomiku stabbli. Ħares qudiem dima diskussjoni iżda anke biex niltaqa' ma' shadows fil-laqat li mis tal-kumitat meta nippreżenta l-abbosta rapporti Grazzi, Gunnar. Naħseb li ma tantx għandna shadows hawnhekk Iżda Edward hija hawnhekk jogħġbok. The uh, financial Il-kriżi finanzjarja kienet waħda internazzjonali, bdiet f'pajjiż iżda infirxet kullimkien, il-kriżi ekonomika kienet waħda internazzjonali, problema tad-dejn tinsab fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku u l izbilanċi globali huma globali. U naqblu li l-problemi internazzjonali għandhom bżon soluzzjonijiet globali u l-Parlament Ewropew naqbel mas-Sur għandu jikontribwixxi għal dan u għalek għandu responsabilità kbira. Għanna niftakru li s-sistema monetarja internazzjonali eh, krollat fl-1971 u l-lum għanna soluzzjoni temporanja sena wara l-oħra u hemm kwistjonijiet li għadhom ma ġew solvuti għandix biżżejjed likwidità, x'ingħidu dwar il-kwalità, huwa tajjeb li nużaw il-muniti differenti għal pagamenti internazzjonali. Għal daqstant, naqbel mal-fatt li l-istituzzjonijiet internazzjonali huma biss memorja tal-passat. ġew 20 għamel punta tlu iżda nistaqsu l-nafusna. Hija t-triq għal-ġejjeni għala ma nibdux natu ħarsa lejn l-istutalizzazzjoni tal-gvernanza ekonomika fuq livell dinji u kif torbot ma l-IMF u istituzzjoni toħrajn għaliex l-IMF, il-Bank Dinji, l-IFC, WTO huma il-fera eżekut għanna bżonn gvernanza li bħalissa qed edha propju mill-G20. Iżda hemm diskussjonijiet fejn din tista' tsir aktar fuq livell formali. Għalhekk hemm kwistjonijiet importanti dimma l-ewwel il-gvernanza hija meħtieġa biex nindirizzaw il-korruzzjoni u l-inqas ta' trasparenza, l-kwistjonijiet monetarji li semmejt, l-inflazzjoni maħluqa minn mill-ikel, miż-żejt jew kwalinkwa raġuni u għal daqstant qed infittxu li jkun hemm stabilità globali u għalek bħala xedu Rapporter nħares il-qoddim ta' bilħaq biex naħdem ma' Sur Hockmark u bħala Rapporter u bekk nemmen ukoll li dan huwa suġġett importanti ħafna li l-Parlament għandu kontribut xjati għalih. Grazzi, Signora Hubner, Danita Hubner. Grazzi, President. Jena naħseb li Gunner għandek problema impossibli qudiemek u nittama li toħroġ bidejat biex bekk ikun hemm soluzzjonijiet għal problemi li qed nafaċċaw. Naqbel ma' żewġ kollegi li l-gvernanza globali llum il-ġurnata hija importanti ħafna u hija parti mir realtà tagħna u għall-ġejjieni tagħna. Nemmen li għandna bżonn gvernanza ekonomika globali mhux biss għax kwistjonijiet globali jeħtieġu soluzzjonijiet globali bħalmet iżda mod ġenerali swieq għandhom bżonn regoli u swieq globali li huma parti minn swieq eh, nazzjonali sovrani għandhom bżonn dejjem aktar regoli. Dabra minn hekk importanti li nagħtu aktar attenzjoni għal eh, gvernanza ekonomika globali minħabba l-isbilanċi globali. Bħalma kontattejt, neħtieġu norganizzaw tweġiba għal l-izbilanċi globali. U dan ma nistawx namluħ ġala darba ma jkonniex e, tmexxija ekonomika li tkun qed taħdem. U l-kriżi uriet nuqqas effiċenza li għal dawk l-affarijiet li għanna l-lum għaddejn fid-dinja, nuqqasijiet u anki l-vacuum ta' kompetenzi ta' istituzzjonijiet eżistenti u dan il-vojt intella' mill-ewwel b'istituzzjonijiet informali li twaqfu malajr malajr e kif faqqat il-kriżi. Dawk l-istituzzjonijiet ad hoc kollha huma importanti u għadhom importanti llum il-ġurnata minħabba nuqqasijiet ta' l-istituzzjonijiet globali permanenti, iżda bħal-medna l-importanti huwa li jkun hemm trasparenza fuq il-gvernanza eh, globali u dawn l-istituzzjonijiet irridu jwaslu għal trasparenza. Għalhekk dawn l-affarijiet temporanji mhumiex soluzzjonijiet permanenti u mbagħad ir-rwol ta' dawn l-istituzzjonijiet informali llum il-ġurnata jiġi preżentat għabbażi tal-G20. Nizviluppa manar kemm jista' jkun u naħmen jekk nagħtu ħarsa lejn l-istorja tal-eżistenza tal-20 din avvanzat tant li l-ġeseba u l-ġetminja biex jitilfu rwol li kellhom fil-passat. U skont tiħux il-punta tluq bħala ġeseba jew ġewt minja rridu naraw jekk għandhomx il-kapaċità li jilħqu t-tmexxija glo ekonomika globali illum il-ġurnata. Naħsibx li għandhom responsabilità biżejjed u għal dawk l-istituzzjonijiet ad hoc, speċjalment il-20, Inti waslu biex ikonna sitwazzjoni instabli fit-tmexxija ekonomika globali u din ma nix nibqgħu eh, nżommuha. Fl-2008 kien hemm nuqqas ta' effiċjenza x'kulħadd beda jiġixxi mill- biza li kien hemm Iżda llum il-ġurnata nafu x'inhu ma l-interessi. Tielet punt li nixtieq għajjem u nisemmejt intu ukoll Gunnar. Nemmen li l-gvern nanza ekonomika biex tkun effettiva għandha tirrifletti l-interessi tal-partijiet interessati kollha involuti. Inkella deċiżjonijiet ma jiġux rispettati u ma nkunux nistgħu nipproduċu soluzzjonijiet permanenti mistoqsija tiegħi hija u nittama li rapport tiegħek wieġeb. Illum il-ġurnata l-esti li konna eh, viżjoni fuq medda twila ta' żmien li tkun maqsuma globalment jew għandna nkunu pragmatiċi. Għax jekk nħarsu lejn l-interessi, lejn l-isbilanċi, xaħat ħadd irid jagħmel monitorat xaħat irid iwieġeb għalihom, iżda naraw li qed ikun hemm diskrepanzi fir rigward l-interessi nazzjonali u anke l-isbilanċi ġenerati minn fenomeni differenti iżda bbażati nazzjonalment u għalhekk ma nafux fiċċert jekk lesti li konna viżjoni maqsuma u għalhekk forsi għandna konna aktar soluzzjonijiet pragmatiċi. Forsi tkun xi ħażina iżda ma naf kemm hija approċċ realistiku jew le. Grazzi Gunnar jekk jogħġbok. Mela, biex nagħlaq din id-diskussjoni faċli ħafna. Grazzi, grazzi għal kontributi siwja li tajtu u dan juri li nistaw namlu ħafna affarijiet flimkien. Nishtiq nala billi najt, nġbor l-affarijiet flimkien, il-20 huwa espressjoni tal-fat li l-ekonomija globali mbidlet minn mindu kien hemm il g per pereżempju. U xorta, u għet jista jistaqsi jekk l laqwa mod il-qoddim biex niżguraw li nivolfu l-partijiet interessati kollha. Il-G7 kien entità fejn l-ekonomiji l-kbar jistgħu jiddeċidu. U xi darba dak iż-żmien kienet eh, ħtieġa għax kienet importanti, iżda ma kienx l-aktar mod rappreżentattiv li nqisu l-pożizzjonijiet kollha tal-ekonomija globali. It-tieni net u marbut ma' dan sa ċertu punt aħna influenzati kollha mill-kriżi li eh, rajna Iżda meta nitkellmu dwar ekonomiji globali u l-istituzzjonijiet globali rridu naħsbu wkoll dwar is-suċċess globali kbir li rajna f'dawn l-aħħar 30 sena. Wara l-istituzzjonijiet kollha tirfu l-interess ġenerali tagħhom għaliex tkabbir eh, seħ f'nofs it-tmeninijiet meta ma kenniex is-sistema iżda kellna swieq finanzjari differenti u minn biljun persuna li kienu jiexu f'prosperità għal 4-5 biljun persuna din hija qabża kbira u bidla importanti li rridu narfu u nappoġġawha. U dan anke għal-ġejjieni. U għalhekk kwistjoni għaw hija li niżguraw li jkollna l-qafas globali ta' trasparenza u l-partijiet interessati bħalma u żewġ kollegi iżda niżguraw ukoll li jkollna l fessibilità għal tkabbir. Bekk forsi mhix istabilta u l-bilanċ li għandna bżonn, iżda e, żvilupp dinamiku stabbli li hija differenti. U jekk aħna nistgħu niksbu aġenda politika mill-Unjoni Ewropea, din tista' tkun ta' influenza fuq ir-riżultati globali. Naħseb li din tkun xaġa fantastika, grazzi. Grazzi Gunnar, naħseb li potenzjalment dan huwa rapport interessanti ħafna. Issa l-iskeda hija ħafna bħalissa għaliex għandna skeda twila, iżda l-prezentazzjoni tal-abbozz nhar 19 ta' April, l-iskadenza l-emendi 10 ta' Mejju, il-pjan kien li nikkonsidraw l-emendi 14 ta' Ġunju u nivvotaw nhar 19 ta' Settembru biex bekk nkunu nistgħu nivvotaw għall ewwel plenarja ta' Ottubru. Anku tetna taħarsa lejn l-iskeda tal-G20 u kienet xi ħaġa li forsi tista' tqis ukoll. Is-summit f'kan maħsub li jsir fil-24 ta' Novembru u għalhekk l-plenarja ta' Ottubru tkun tajba. Forsi nistgħu nqisu forsi qed nitlob wisq. Iżda teoretikament nistgħu nqisu dawn l-affarijiet tal-FMCBG u anki tal-deputies fil-laqgħa tagħhom f'Pariġi mit-13 sa 15 ta' Ottubru. Forsi isna dan il-punt forsi nistaw li eh, naddu għal-votazzjoni fit-tieni plenarja ta' settembru tkun xaġa ħjar. Forsi hija xi ħaġa li tista' taħseb dwarha u tqisa u bekk nkun nistgħu nagħmlu arranġamenti għall-iskeda. Naħseb li Nistgħu nagħmlu aġenda jew xejra apposta għal dak li għed iżda xorta fada iż-żmien u għalhekk irridu naħdmu fuq din l-iskeda. Naħseb li x-shadows jaqblu miegħi. Tajjeb, tista' tqisha tama tajt il-President, iżda 19 ta' April hija l-waqfa li jmiss. Grazzi ħafna, balek nalaq il-seduta mill-laqa dan. Grazzi.